Inazza, good morning. Bonġu, l-odwa tajba. Qabel nibdow dibattitu, għandi xej aħbarijiet għalikom u nitkellem bil-Rumen. Mela, Skont id-deċiżjonijiet ta' kumitati differenti biex nibdew negozjati interinstituzzjonali kif ħabbarna fil-15 ta' jannar nhar it-tlieta, il-President ma lebda rċiva lebda vot fil-Parlament skont ir-regola 69 ċe para tnej. Ġifieri li konu li tre eh, dawn il-kumitati jistgħu negozjati. Din kienet l-aħbar għalikom u nistgħu immorru għal prezentazzjoniet osra ta' żewġ rapporti. L-ewwel net għandna sur Duran rapporti jew dwar l-integrazzjoni differenzjata. Nisimgħu s-sur Duran biex jgħidilna ftit x'involvi r-rapport tiegħu. Grazzi ħafna, President. Nirringrazzjak, Sinjura eh, eh, Kommissarju, li qiegħda magħna qed inħossni inqas waħdi dal għodu il-fat li edha u inti. Nishtiq nir-ringrazzja l ewwel net il-rappresentanti tal-Komitat ta' Fkoda u kolla li ħadmu mie, il-Sur Ġorimi, li mux biss ħadem fuq dan il-rapport imma anki fil-qafas tar-rapport jew għax l-integrazzjoni differenzjata tiġi wara l-proposta tal-Kommissjoni, ġifieri l-ħames senarju sal president Juncker li kien ippreżentalna hawnhekk u dan ir-rapport ġifiri għandu relazzjoni ma' tillet proposta tal-Kommissjoni ġifiri li għanda xtaqsam mal-Parlament Ewropew l-Ewropa kelli trid tavvanza li trid tara li jisir il-progress. Ġifiri huwa f'din il-loġika li qed għamilna dan ir-rapport. Wasalna fi żmien partikola l-Unjoni Ewropea għandna faċċaw il-Brexit, il-problemi billi il-fatt li ċittadini forsi ma jismawniex bizzejiet u l-Ewropa tal-ewwel klassi ta' tini klassi li timxi brati differenti u veloċitajiet differenti u din hija eh, l-isfida qed nippruvaw aħna eh, naraw kif nelbu flimkien. Dan ir-rapport jitkellem fuq it-trattatu u konna naraw proposti għal ġejjini mela fuq it-trattatu il-Parlament jinsisti bl-ebda qawwa li aħna nużaw il-klawżola pasħel biex noħorġu mill-unanimità li timblokka d-deċiżjonijiet. Aħna nixtiequ li l-opt-out jispiċċa wkoll. Il-liġi primarja għandha tkun dik li tot. U ġifiri, eh, eh, kullħat irid jaċċetta din il-liġi primarja u hija importanti li l-liġi primarja tkun l-istess għal kulħadd li ma jkunx hemm eh, livelli differenti fil-pajjiżi viżavi din eh, l-leġiżlazzjoni primarja. Nixtiequ ukoll li l-Kummissjoni drittijiet fundamentali u il-libertà u koll tkun meħjusa fuq dawn id-drittijiet fondamentali fuq l-istess livell. Nishti u koll insemmi biex nala verament nishti u li fl-Unjoni Ewropea ikonna pilastru ta' drittijiet soċjali, tal-ambjent, ekonomiċi li jippermettu li din l-Unjoni Ewropea tkun verament il-bażi ta' kollox biex navvanzaw minn hemm. Dawn huma x-xewqat tagħna, eh, Sur President, ninsisti fuq il-fatt li aħna rridu naraw li l-Ewropa timxi b'veloċità waħda u ma jkonniex Ewropa bi klassijiet veloċitajiet differenti u dawk li jridu javvanzaw ikomplu tagħmlu dan. Grazzi, se għafaw. Grazzi ħafna. Ukoll sur lajnen. Issa immorru għal keġ għaj. għandna żewġ kollegi li jixtiequ jitkellmu sur Marijas. Fidejk. Iva, grazzi. President. dan is-suġġett ta' dalodu li qed bdejna niddiskutu huwa interessanti imma ma tantx għaw deputati biex jiddiskutuh l-integrazzjoni hija differenti fl-Unjoni Ewropea għax għandna iż-żona tal-Euro. Schengen mhux kulħadd jipparteċipa f'dawn u mbagħad hemm pajjiżi li għandhom id-derogi vis ċertu protokolls, pereżempju d Danimarka jew l-Irlanda Għalhekk jiena tal-fema li il-possibilità li javvanzaw dawk il-pajjiżi li jixtiequ jagħmlu daw, diġà hemm il-possibilità li jagħmluh, imma il-problema hija waħda politika eh, li huma dawk il-pajjiżi li jridu javvanzaw iktar, pereżempju fuq il-kwistjonijiet soċjali jew ambjentali. Hemm eh, pajjiżi li għaddej minn problemi partikolari, per eżempju il-Greċja li għal ħafna snin kella dan il-memorandum kif, kif tħaddem pajjiża u pajjiżi bħal Greċja mhux faċli għalihom li jirpiljaw u javvanzaw bħall oħrajn għalhekk wieħed irrid forsi na irridu naħsbu li kunnem integrazzjoni transitorja biex daw intuhom iċ-ċans li jirpiljaw. Is-sur Epitidios, Iva, grazzi President, l-integrazzjoni differenzjata huwa kunċett eh, li mhux faċli li wieħed jifmu, eh, mhux faċli li wieħed eh, eżattament jifhem xi rid ifisser L-integrazzjoni differenti nafu li hemm ċertu pajjiżi li jipprovaw eh, jimx jimxu b'modi differenti għaskapitu ta' oħrajn biex huma dejjem jibqgħu minn ta' quddiem qudiem. L-istati l-oħra jispiċċaw jibqgħu lura u jimxu ma' dan ir-ritmu jekk jirnexilhom jilħquhom għanna Animal Farm ta' George Orwell li eh, nsibu li l-annimali kollha huma l-istess imma jemminu iktar eh, ugwali minn oħrajn. Ġifiri, hemm pajjiżi li huma iktar dajfa u dawk il-pajjiżi żgħar eh, mhux ma jkunx faċli u hemm bżonn noqogħdu attenti, nerġan nsemmi l-Orwell, noqogħdu attenti għax mhux kulħadd l-istess. Is-sur Epitidios inti taċċetta kartellum blu ta' sur Lajnen iva mela le. Kollegi, kolleg, inti jett l-annimali kollha huma eh, l-istess huma ugwali m'hemm xi wħud li huma eh, aħjar minn ħadd ieħor qed tgħid li hemm stati membri li huma ikbar u dawk li huma iżgħar. Imma qed tgħid li 28 kulħadd irid jistenna li kulħadd ikun lest jina naħseb li huwa għandna nagħtu ċans li pajjiżi li jimxu iktar il-qudiem jekk iridu jekk jirnexxilhom, kulħadd eh, huwa mistieden li javvanza, jiġifieri kulħadd huwa l-istess imma min jimxi b'ritmu inqas maġġel. Grazzi, grazzi għal mistoqsija tiegħek. Iva, kif eh, kulħadd jaf l-Unjoni Ewropea timxi bċertu valuri u prinċipji u il-prinċipju ta' solidarjetà, ta' egwaljanza u ta' kooperazzjoni. Hemm dawn il-prinċipji. Ġifri fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn li kull stat membru ikun l-istess li jkopera ma' xulxin. Ma jistax ikun li l-pajjiżi l-iktar qawwijin jimponu fuq l-iktar żgħar. Hemm bżonn insibu il-mod kif nikkoperaw flimkien. Hemm ċertu numru ta' problemi problemi li dejjem nittrattawhom eh, mill-punt di vista tal-pajjiżi l-kbar. U din mhux ħaġa sew il-pajjiżi żgħar m'għandhomx jiġu marginalizzati. Iva, Sinjura Kommissarju, Iva, grazzi, onorevoli membri. Em, din hija reazzjoni tajba li nsibu f'dan ir-rapport fuq il-futur tal-Ewropa. Anki diskussjoni ġifiri qabel il-summit. qabel is-summit ta' Sibju. U hemm e, nafu li fċertu stati membri dan huwa meqjus bħala eh, pass importanti għall-integrazzjoni, f'stati membri oħra dan eh, mhux il-każ. Il-White Paper fuq il-futur tal-Europa fil-Kummissjoni ippreżentat ħames scenarios fejn nistgħu li nistgħu niddiskutu l-alternativa li navvanzaw biex ikun hemm integrazzjoni iktar fil-font imma nibqgħu lesti li ninkludu lil daw kollha li jixtiequ jissieħbu. Aħna matul iż-żmien rajna kif din id-dinamika tista tindirizza ċertu sfidi u tiġi għall-avvanz il-progress l-euro issa jila maħna 20 sena li jemju u li Schengen kolla huma eżempji u fi snin li għaddew rajna iktar u iktar stati membri qed ikunu spirati u jkun u row ix-xewqa li jissieħbu ma' kooperazzjoni ta' din it-tip. Jiena nispera u nittama li ikonna kooperazzjoni strutturata anki ġifiri fuq il-bil-PESCO għax l-Ewropej illum iktar minn qatt qabel irridu verament ikunu maquda f'din l-ordni internazzjonali dejjem tinbidel. Anki fil-qasam tiegħi tal-ġustizzja hemm pereżempju l ħolqien tal-PPO fl-2017 20 stat membru minn 25 għax tlieta kien diġà kien kellhom l-opt-out, 20 stat membru qablu biex ikun hemm din kooperazzjoni avvanzata biex nużaw dan id-dispożittiv biex eh, kontra l-kriminalità minn dak iż-żmien isieħbu tnejn oħra stati membri u jiena eh, nittama naf li se jkun hemm oħrajn li se jsegwu. Imma l-integrazzjoni differenzjata hija fuq dawk li ngħidulhom second best għax hemm il-proċedura li tkun normattiva li hija l-aħjar li tiggarantixxi il-ġid tal-Unjoni hemm bżonn li tibqa' miftuħa l dawk kollha li jixtiequ jissieħbu. U għal din ir-raġuni l-Kummissjoni l-sena l-oħra bdiet dibattitu li qed kompli fuq il-mod iktar demokratiku ta' teħita deċiżjonijiet f'ċertu setturi anki billi nużaw il il tal-pasħel anki għal dak li għandu xaqsam ma' dispożizzjonijiet ta' trattat il-QMV, per eżempju fil-politika barranija, politika tat taxxa u dik tal-ambjent biex nevitaw l-imblokki u li nirrikorru għal kooperazzjoni msaħħa fċertu oqsma li u koll ma jkunux skont xoqqa ta' ċittadini. Grazzi tal-li jintom edin tejnuna f'dan ix-xogħol. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Bekk għalaqna id-dibattitu u il-vot nħduħ il illum immorru għat-tieni rapport li għandna fuq l-aġenda tagħna. Il-rapport tas Sur Lajnen u anki ta' Jana Tum l-inkjesta strateġika tal-Ombudsman dwar trasparenza tad diskussjonijiet leġislattivi fil-korpi t kunsil tal-Unjoni. Għan nisimaw minnant iż-żewġ rapporters erba, erba minuti. Iva, grazzi, eżis kollegi. Sinjura Kummissarju, iċ-ċittadini jistennew li d-deċiżjonijiet speċjalment il-liġijiet ikunu kun wieħed jista' jifhimhom il-proċess ta' ta' deċiżjoni bekk għandu jkun trasparenti. Dan jistennow li jkun hekk fl-Istati membri imma aktar u iktar mill-Unjoni Ewropea. Għax Brussel dejjem hemm sentiment li hija e- tilbot min-nies. Għalhekk hemm bżonn li nagħmlu iktar forsi fuq il-livell Ewropew meta nqablu mal-livell nazzjonali. Is-sitwazzjoni hija li dan il-Parlament huwa miftuħ. Kulħadd jaf dak li jiġri hawnhekk. Għandna l-web streaming tal-sessjonijiet il- kumitati u koll huma ma trasparenti. Aħna parlament wieħed mill-iktar trasparenti fid-dinja. Imma mhux il-każ fil-Kunsill tal-Ministri tal-28 stat membru. Il-Kunsill tal-Ministri għadu kollox mistur hemmhekk. Ħafna mill-affarijiet isiru bil-bibin maluqa kien hemm xi titjib imma għadna il-bot li aħna nixtiequ naraw mill-livell li nixtiequ naraw. Nixtiequ nitolbu li anki it-tieni istituzzjoni ġifir il-Kunsil tal-Ministri ikunu kol kompletament miftuħ. fil-150 eh, grupp ta' preparazzjoni, il-gruppi ma jaħdmux mod trasparenti u il-Sinjura Ombudsman ħarġet b'rapport fuq dan is-suġġett li aħna mbagħad qed nirriferu għalih qed nitolbu trasparenza kompluta fit-tieni korp leġislattiv, ġifiri il-Kunsil tal-Ministri. Il-Ministri għandhom jiltaqgħu mod pubbliku u anki il-laqat ta' preparazzjoni għandhom ikunu pubbliċi, dan imur jitfit ma' prassi oħra. Il-dokumenti li jibqgħu mistura, il-dokumenti tal-Kunsil huma ristretti. U xej mill-affarijiet li jsiru Brussell m'għandu jkun ristret, m'għandu jkun magħluq, kollox għandu jkun magħruf mill-pubbliku, dawn il-prassi huma antikwati hemm bżonn li vera dak li l-affarijiet li għandhom jibqgħu mistura konfidenzjali jibqgħu hekk imma hemm affarijiet li jridu jsiru pubbliċi. It-trasparenza fil kunsill tal-Ministri huwa hija xi ħaġa importanti għax il-Ministri wara kollox jiġu mill-kapitali tagħhom, jiddeċidu xi ħaġa fi Brussell, u mbagħad imorru lura pajjiżhom u jirrakkontaw xi ħaġa kompletament differenti u dan jistgħu jagħmluh għax ħadd ma jkun jaf kif kienu votaw fi Brussell imma l-kollegi fil-parlamenti nazzjonali ma jkunx, ma tkunx ħaġa faċli kif il-gvern nazzjonali tagħhom ikun li matri ikun ħa kif ikun ivvota u kulħadd isu jista' jgħid li jrid għalhekk trasparenza fil-Kunsill tal-Ministri ikun mezz biex nevitaw li jkun hemm dawn il- l-istejjer eh, u l-affarijiet li ma jkunux minnhom li mbagħad jieħdu eh, vantaġġ minnhom il-populisti. Jiena naħseb wasal iż-żmien li naslu għat-trasparenza li nagħtu eżempju tajjeb. U li konna governanza tajba li nagħtu eżempju li l-istati membri imma mhux biss anki lill pajjiżi oħra fid-dinja. Nixtieq nirringrazzja il-kollega Tom dawk kollha li eh, ħadmu fuq dan ir-rapporti se nivvotaw fuq ullum u jiena nispera li konna maġġoranza qawwija fil-plenarja f'nofsinhar. Grazzi Sur Lajnen. Is-Sinjura Tum. Thank you, Chair. Uh, Grazzi Sur President, aziz kollegi, kummissarju, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Ombudsman għall-ħidma tagħha u kważi sentejn ilu hija bdiet l-inkjesta għat trasparenza fil-kunsill ikkonkludiet li l-prassi attwali tal-kunsill twassal għal amministrazzjoni ħażina ma kienx hemm ir-reġistrazzjoni tal-pożizzjoni ta' stati membri fil-korpi preparatorju. Il-Kunsill ma rrispondix għal dan, il-Kunsill ma rrispondix għall ittra tagħha u għalhekk l-Ombudsman saqsi tal appoġġ mant il-Parlament. Matul l-ewwel laqgħa dwar il-kwistjoni l-Presidenza Awstrijaka wedet illi tindirizza l problema jew eh, mm, isolvi l-kwistjoni. Però l presidenza spiċċatu ma sar xejn, nisperaw il-Presidenza minn tkun differenti. Dan kien suġġett ta' diskussjoni għal 25 sena, però mhux ħafna nbidel. Għat hemm nuqqas ta' aċċess għad dokumenti, għal deliberazzjonijiet u aħna qed nistaqsu għal dan. Aħna qed nitolbu bidla. Il-Kunsill għaddu jaħseb illi il-ħidma tiegħu huwa diplomazija pura, però ir-regoli fil-istituzzjonijiet inbidlu issa aħna kolleġislaturi għalhekk għadna naħdmu b'mod simili. Il-Parlament sir iktar trasparenti il laqgħat tal-Kumitati kollha bħalma semmejtid sur linen huma miftuħa u hemm l-emendi l-minuti kollha disponibbli sabiex il-pożizzjoni ta' kull membru tkun ċara għalhekk huwa loġiku illi dan għandu jottu ukoll għal kunsill u għal qatt tal-koriper mod partikolari bħalma fi trattat mod ċar id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadini. U issa fi żmien Brexit aktar rridu nkunu miftuħa u qrib in-nies Dan ifisser li l-istituzzjonijiet kollha għandhom l-obbligu li jkunu miftuħa u trasparenti, dan importanti. Meta il-pubbliku ma jkunx eh, kuntent, spiss il-pubbliku jipponta subaħ lejn il-Parlament għax ikun jaf dwar deċiżjonijiet tagħna, però ma jkunx jafx qed jiġri bejn il-Parlament u l-Kunsill. Forsi il-Parlament ikollu eh, pożizzjoni b'saħħitha, però Eh, kulħadd jipponta le Brussell. U xi trab il pubbliku l biss ikun informat. Jiena nixtieq nirringrazzja lis sur Lejnen għal kooperazzjoni tajba fil-Kumitat u finalment nixtieq nistaqsi dil-Kamra sabiex tappoġġa eh, dan ir-rapport u tibgħat il-messaġġ li aħna eh, nirrispettaw il-proċess demokratiku trasparenti. Grazzi. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għall proċedura tal-catch DI għandna erba' kollegi. Is-Sinjura Kniċi. Grazzi, President, it trasparenza tal-proċess leġislattiv Ewropew huwa element essenzjali biex insaħħu l-fiduċja fil-proġett Ewropew. Iċ-ċittadini għandhom ikollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-dritt tal-informazzjoni dwar l-iżviluppi fil-leġislazzjoni Ewropea u jirrikonoxxu wkoll il-pożizzjonijiet li jkunu adottaw rappreżentanti tagħhom eletti direttament fil-Parlament jew indirettament permezz tal-gvernijiet rispettivi fi Brussell. Brussell mhix u lanqas m'għandha titqis bħala black box fejn jiġru affarijiet illi ħadd ma jaf x'inhuma. Da żgur mhux hekk, imma aħna bħala leġislaturi għat trasparenza eh, għandna noqogħdu attenti kif eh, għalet l-ombudsman stess, eh, saru passi importanti l-qoddim dawn l-axar snin biex ikun hemm iktar trasparenza fil-attivitajiet ta' tħejjija għalhekk huwa importanti illi l-Kunsill bħala kolleġislatur jimpenja ruħu wkoll sabiex bil-mod kif jaħdem hu jkun hemm l-ogħla standards ta' trasparenza skont ir rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman pereżempju kriterji ċari u definiti b'mod ċar għal klassifikazzjoni tad dokumenti l hekk sejħa limite. mim, domnu Marjas. Grazzi ħafna, Sur Marjas. Grazzi ħafna. Din il-kwistjoni qed niddibattu niddiskutu llum hija interessanti. Fuq l-Ombudsman jiena diġà kont saqsejt fuq trasparenza u x'jista' jagħmel fuq dan il-punt l-Ombudsman u hawnhekk għandna dan l-eżempju. Il-Kunsill li jiforma parti mill-seta eh, eżekutiva u anke leġislativa dan ifisser li jrid ikun hemm trasparenza li jkollna aċċess għal dokumenti li nkunu nafu il-pożizzjoni ta' kull stat membru, kif ivvota kull stat membru. Hekk nistgħu biss ikonna l-kontroll fuq il-parlamenti għax anki id-deputati tal-pajjiż ma qatt ma jkunu jafu kif ivvotaw il-ministri fuq ċertu affarijiet fuq livell Ewropew huwa importanti għal eh, nies li jivvotaw anki biex jippreparaw ruhom għall elezzjonijiet ta' wara biex ikunu jafu kif se jivvotaw. Il-deċiżjoni tal-Ombudsman hija Eh, importanti ħafna għax kif hemm trasparenza fil-Parlament hemm bżonn l-istess fil-Kunsill anke fil-Eurogroup. Grazzi ħafna, Sinjura Oken. Uh, grazzi li rapporters u grazzi lill ombudsman għar rapport eċċellenti. Din hija l-qalba tan-nuqqas demokratiku fl-Unjoni Ewropea tidher qisha xi ħaġa l bogħod b'ħafna lingwi, però il-parlamenti nazzjonali mhux qed jaraw dak li qed jagħmlu huma. jingħad li l-Parlament kull xahar adotta da kull liħor mingħajr ma jkunu jafu x'inhi d-diskussjoni. Però hekk jaħdem il-Kunsill jaħdem daqs li kieku kien istituzzjoni intergovernattiva u mhux Ewropeja. Grazzi l-Ombudsman tal litkalment dwar dan. Nisperaw illi mhux biss ikollna appoġġ għal dar rapport, però din tkun kwistjoni importanti fil-kampanja elettorali sabiex inkunu nistgħu nagħmlu fuq in-nuqqas demokratiku. Miss Okan għandek blu kart minn għanti Sinjura Grappini taċċetta Iva. Grazzi ħafna. Aziza kollega, jiena naqbel miegħek bisħieħ illi nafu ftit u nafu ħafna li mhux tajjeb Iċ-ċittadini fl-istati membri ma tantx għandhom informazzjoni dwar dak li qed jiġri hawnhekk spiss. Jitfew it-tort fuq l-Unjoni Ewropea mhux fuq l-amministrazzjoni nazzjonali, però kif nistgħu nofru iktar informazzjoni li ċittadini dwar responsabiltajiet fuq livell Ewropew u dak li qed isir fuq livell nazzjonali u sotanazzjonali. Naħseb li hemm konfużjoni u naħseb li ħafna drabi din tkun apposta hija konfużjoni apposta marbuta mas sussidjarjetà dwar l-irwol tal-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-qosor, jiena naqbel, jiena hekk kont qed nipprova ngħid. Sinjor Grappini naħseb li jekk għandna naqraw ir-rapport tal-Ombudsman, insibu għodda tajba ħafna sabiex nindirizzaw il-problema. Ix-xandir il problema ix xandir u l-parlamenti nazzjonali dawn isegwu x'qed jagħmel il-gvern. Però jistgħu jsegwu dak li qed nagħmlu hawnhekk. Mhux dik il-problema. nistgħu nindirizzaw nuqqas fid-demokrazija u għandna għodda sabiex nagħmlu dan fir-rapport tal-Ombudsman anzi, Sinjura Evi. Grazzi. L-Ewropa ħafna drabi titqis bħala Ewropa mbeda miċ-ċittadini Ewropej u meta nitkellem man nies wieħed jifhem eh, li huma ma jafux min qed jiddiċ jiddeċidi xiex il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsill u għandhom raġun il-kollegi. Il-Parlament iva jaħdem b'livell tajjeb ta' trasparenza, imma kif nistgħu nlumu ċittadini Ewropej meta wieħed mit-tliet istituzzjonijiet il-Kunsill dejjem ħadem wara bibin magħluqin ħadem eh, wara bibin maluqin eh, dejjem bħalli kif qed jilabu logħba poker. Il-Kunsill jaħdem dan il-mod u aħna verament ma nafux il-pożizzjoni illi qegħdin jieħdu dawk li qed jilabu jiġifieri l-istati membri ma madwar dawk li mwejjed eh, jintlabu partiti tal-lob tal-karti importanti ħafna l-futur taċ ċittadini hemm bżonn ta' iktar trasparenza għal xi ċittadini għandhom dritt ikun jafu x'pożizzjoni tadottaw ir-rappreżentanti tagħhom. Għaliex inkella nxejnu l-idea stess ta' Ewropa u nittama illi l-immaġni tal-Ewropa ma, ma tħamġiġ b'mod illi qatt iktar ma tista' terġa' lura li kienet. Grazzi, signor Evi, nadi kalma l-ura, signora Jurova, grazzi ħafna, jina najt li mux il-Kummissjoni għandha r responsabilità li tikkummenta dwar il-proċeduri interni tal-Kunsill, però il kummissjoni dejjem għadet l-impenn li ttejjeb it-trasparenza tal-proċess leġislattiv mod ġenerali. U din hija responsabilità maqsuma il-Kummissjoni daħlet fil-ħatra b'impenna trasparenza, pereżempju l-Kummissarji, il-kabinetti tagħhom u d diretturi ġenerali jiltaqgħu biss ma' rappreżentanti li qegħdin fir-Reġistru tat Trasparenza. Aħna proponejna li dan jiġi estis ukoll għall Parlament u l-Kunsill u għadna nittamaw illi tliet istituzzjonijiet jaqblu dwar dan sabiex il-reġistru ta' trasparenza jkun obbligatorju għall lobbyist Aħna nippubblikaw ukoll informazzjoni dwar dawn il-laqat u dwar l-ispejjeż tal-missjonijiet tal-kummissarji aħna ħloqna grupp gruppi ta' ħidma wkoll b'rekwiżiti ta' trasparenza riġidi u aħna ħloqna livelli li qatt ma rajna bħalhom qabel dwar it-trasparenza fin negozjati tal-kummerċ kif ukoll dwar in-negozjati ta' Brexit. Abbażi tal-proposta tal-Kummissjoni dan il-Parlament u l-Kunsill qablu magħna fuq ftehim interistituzzjonali ġdid dwar eh, liġijiet aħjar li jinkludu wkoll impenn konġunt sabiex intejbu trasparenza tal-proċeduri leġislattivi inkluż fil-negozjati trilaterali u sabiex intejbu wkoll il-komunikazzjoni l pubbliku Hekk kif jgħid ir-rapport tagħkom, il-ħidma qed tkompli bejn is-servizzi tat tliet istituzzjonijiet sabiex niżviluppaw il-portal leġislattiv konġunt illi aħna flimkien ħadna l-impenni li waqfu se jkun mod faċli sabiex dawk li mhux speċjalisti jkollhom aċċess għall informazzjoni dwar il-proċeduri legislattivi. Ħafna informazzjoni diġà eh, disponibbli jekk tkun taffent fittex, però mhux dejjem faċli sabiex issiba jekk ma tkunx espert dan il-portal għandu jibdel dan kollu jekk il-Parlament jew il-Kunsill ikunu jixtiequ jippubblikaw iktar informazzjoni minn dak li minn dik li hija pubblika bħalissa dan ikun post loġiku sabiex jagħmlu dan. Komissar, eh, Grazzi li sinjura Komissarju, il-vot se jsir aktar tard illum. mm <clears throat> nilqgħu lill kummissarju Malmstrom illi għadha kif naqt magħna għal punt li jmiss huwa d-dibattitu fuq każi ta' ksur tad drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt. L-ewwel rapport huwa dwar l-Azerbajġan b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Husseinov. Nixtieq nistaqsi lil Rebecca Harms sabiex tieħu l-kelma. Lodwa tajba, Sinjura komissarju, Sinjuri, u anki lill kollegi fil-Azerbajġan illi forsi u nispera li qed isegwu dan id-dibattitu fil-gazzetti Azerbajġani. Um, rajna artiklu u aħna ħdimna fuq din ir-riżoluzzjoni. U konna akkużati li qegħdin nippruvaw eh, nagħmlu kolb fl-Azerbajġan. il kollega tiegħi mill-Azerbajġan mill-Assembleja tal-Euronest. Xtaqt nitkellem magħha qabel dan din id-dibattitu, però ma stajtx nagħmel dan. Dan issa huwa ministru fil-gvern tal-Azerbajġan u jaf li t tħassib tiegħi u fil-ħidma tal-Euronest dejjem xtaqt li jkun hemm relazzjoni tajba ta' ħidma bejnietna, allura għalfejn għandna din il-mozzjoni ta' urġenza fuq l-aġenda. Aħna imħasba dwar id-destin ta' Mehmen Husseinov. Sa minn Diċembru tas-sena l-oħra e, ilu fuq strajk tal-ġuħ għaliex ġie medet illi qabel ma jtemm is-sentenza ta' ħabs tiegħu, sentenza ta' sentejn, ser jirċievi akkużi ġodda. Illi jistgħu iwasslu għal sentenza ġdida ta' bejn 5 u 7 snin qabel ma tiskadi din is-sentenza attwali. Din mhix xi ħaġa ta' darba il-form ta' soċjetà ċivili f'Euronest għalunna illi din ix-xejra e, ilha seħħ hija l-ħames darba li saret u t tħassib tagħna dwar is-sitwazzjoni ta' Mehmet Mehmet Husejnov wassalna sabiex inres u din mozzjoni b'urġenza. Aħna flimkien mal-gruppi politiċi kollha ta' dil-Kamra qed nistaqsu lill gvern Azerbajxan sabiex jeħles lil Mehman Huseynov. U qed nistaqsu lill-imħalfin sabiex ma jihdux sem f'dan f'dil kawża. Huwa tkellem dwar korruzzjoni fil-Kunsil tal-Ewropa għalhekk spiċċa l-ħabs. Ma' studjax biss il-problemi fl-Azerbajġan, però wkoll ġurnalist anzi politiċi korrotti wkoll fil-Ġermanja, fl-Italja u għalhekk il-Parlament Ewropew għandu jitlob sabiex jinħeles b'mod e, inkondizzjonat. L-Onorevoli Korra għal żewġ minuti. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, Commissioner. It seems like there are... Grazzi, Sur President il-President tal-Azerbajġan għandu gwerra. Il-messaġġ huwa ċar ħadd ma jista' eh, jazzarta jippubblika dwar il-korruzzjoni tiegħu u tal-uffiċjali tiegħu. Mehman Husejnaf huwa simbolu. Il-ġurnalist u blogger kien medet mill-pulizija snin, ġie torturat u mifew il-ħabs fuq akkużi follots. Dawn huma akkużi b'motivazzjoni politika irridu iwaqfu il-vuċi ta' wieħed li jiddifendi drittijiet umani kien maltrattat u wara ġie akkużat mala fama tal-uffiċjali tiegħu. Imma x'tistenna minn pajjiż li qiegħed fil-163 post minn 180 fil-indiċi tal-libertajiet. X'tista' nagħmel pajjiż fejn il-ġurnalisti u bloggers jispiċċaw il-ħabs jekk huma ma jirrispettawx it-teddid u jalqu Il-ftejji l azerbajġan għandu jkun abbażi ta' stat ta' dritt, drittijiet umani u riformi demokratiċi. Dawn il-prinċipji m'għandhomx jibqgħu biss fuq il-karta u l-ftejmiet futuri tal-Parlament m'għandhomx ikomplu jekk is-sitwazzjoni ma tinbidilx. Il-sitwazzjoni trid titwaqaf immedjatament u l ħabsin politiċi għandhom ikunu priorità. Jiena nitlob lill parlament anzi l-Kummissjoni Ewropea sabiex jagħmlu pressjoni fuq eh, l-Azerbajġan sabiex is-Sur Husejnov jinħeles mod immedjat flimkien mal-10 ġurnalisti l-oħra li qegħdin il-ħabsi jekk le aħna nkunu qegħdin eh, ninsaw għal darbaħra il-prinċipi u l-valuri tagħna. Grazzi ħafna Sur Tenok. Sur President, kważi sentejn ilu Is-Sur Mehman ingħata sentejn ħabs għal malafama bħala blogger illi jitfaddaw fuq il-korruzzjoni ta' minu fis-seta dejjem kien hemm suspett li l-każ kontrih kien eh, kellu motivazzjoni politika l-awtoritajiet issa qed jippruvaw eh, jagħtuh sentenzi ġodda sabiex jibqa' l-ħabs bejn ħames u snin sena oħra dawn is-suspetti huma ġustifikati ta' mhux każ iżolat. Qed jingħad illi dan ix-xahar biss kien hemm ħames każijiet simili fejn kien hemm eh, akkużi ġodda kontra dawk li se jispiċċawlhom is-sentenzi tal-ħabs. L-Azerbajġan għandha track record ħażin għal għal-libertajiet u qiegħda numru 163 eh, minn 180 għal ħelsien tal-istampa. Il-saħħa tas Sur Huseinov qiegħda eh, tmur mill-ħażin għall-arma ħabba straktar tal Aħna nistaqsu sabiex jinħeles bot immedjat u sabiex eh, l-awtoritajiet ma jresqux akkużi ġodda fl-Azerbajġan u dan huwa pajjiż li miegħu l-Unjoni Ewropea għandha relazzjoni tajba. L-Onorevoli Urban Crespo, 3 minuti. Grazzi, President. Fl-Azerbajġan il-korruzzjoni mhix eh, problema kif ġiġi ma problema endemika u min jiġbet l-attenzjoni għalija jispiċċa fil-ħabs torturatu din is-sitwazzjoni li qed nitkellmu fuq hawnhekk illum is-sitwazzjoni ta' Mehmen Husejjov li qed eh, mitfuħ il-ħabs għal sentejn eh, wara l-arrest tiegħu Husejnov għamel kampanja kaċċa għall-uffiċjali korrotti Din l-elit għamlet konflott u biex jixtru il-propieta l ussuza għal-ħasil tal-flus. Umbat qabel elezzjonijiet xtraw il-ġurnalisti biex iwaqfu il-kritika tal-indirizzata l-president biex jagħtu immaġni pozittiva tal-pajjiż. Din hija msejħa kavja diplomacy kien hemm Pedro Agramun illi kellu jitla ir-responsabilità tiegħu eh, u l-inkarigu tiegħu wara dawn l-iskandli imma il-korruzzjoni hija endemika fil-partit tiegħu hawnhekk fil-PP għadu xorta jopera fl-Spanja. L-korruzzjoni wkoll hija tinsab fil-proġetti ta' estrazzjoni ta' rizorsi naturali. Għalek, aħna laqqas ma tkellimna fuq dan f'din ir-riżoluzzjoni Azerbajġan hija l-oriġini tal-gas Gasdakt 107.000 km ta' um, katusi u pajpijiet illi iwaslu il-gas u iż-żejt. Aħna nitolbu illi nwaqfu l-parteċipazzjoni kollha f'dan il-korrutur tal-Kawkasus tal-Tesfel. tal kawkasus tal tesfel memx rieda illi nirrispettaw il-libertà ta' espressjoni, ta' informazzjoni u ta' assoċjazzjoni tal-ċittadini fl-Azerbajġan Aħna qegħdin nitolbu kif diġà għadna fl-2017 investigazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti fuq suġġett tal-ħassil tal-flus u ġlieda għal frodi f'din l kim sejħa diplomazija tal-kavjar. U ovvjament l-awtoritajiet Spanjoli għandhom jużaw il mekanizmi kollha li għandhom għad dispożizzjoni biex jiddenuċjaw il-senatur Pedro Agrador u jġalluh ċedi s-siġġu tiegħu meta nitkellmu dwar politika esterna tal-politika Ewropea lejn il-ġirien, dawn l-affarijiet huma marbutin ħafna flimkien u hemm bżonn li nieħdu dispożizzjonijiet ġenwini u mezzi ċari kontra dawk illi jiksru dawn it drittijiet Thank you very much, President, and good morning, Commissioner. L-Onorabili Xhaka, grazzi, Sur President, kollegi. Huwa ta' dispjaċir li mill-ġdid qegħdin hawnhekk sabiex nitkellmu s-sitwazzjoni tad drittijiet umani sejra lura fl-Azerbajġan taħt il-President Aliyev u l viċi President il-mara tiegħu. Ħafna attivisti bħal Mehman Husseinov eh, illi jitkellmu dwar il-korruzzjoni qed jiġu arrestati u torturati dan huwa hija xi ħaġa sistematika il-Kummissjoni Ewropea das-sajf iffirmat ftehim ta' sobija ma' l-Azerbajġan naħseb irridu naraw kif nistgħu nużaw dan il-ftehim ta' sobija kwalunkwe ftehim ma jistax ikun skuża sabiex ma nindirizzaw xi ksur ta' drittijiet umani b'mod gravi. Fil-fatt ħafna kollegi qalu li l-Azerbajġan ijet fil-post 163 minn 180 pajjiż fl-2008 fil-indiċi tal-libertà tal-istampa u dan huwa baxx ħafna palissa hemm 10 ġurnalisti li huma fil-ħabs, fil però hemm ħafna blogs u websites li huma blukkati fil-pajjiż u ħafna telqu mill-pajjiż għaliex il-familji tagħhom eh, ġew medda u ma s-sitoċi hemm. Kien hemm eżempju lik ta' videos u l-ovva kellu kell irċiva numru ta' flus li kważi huwa 10 darbit id-dħul annwali ta' familja medja. Is-sitwazzjoni ġenerali hija ħażina ħafna ħabs theddid, multi, dawn huma ksurijiet b'mod indirett tal-obbligi tal-Azerbajġan wara l-firma tal-Konvenzjoni Ewropea tad Drittijiet Umani u l-sentenzi tal-Qorti tad Drittijiet Umani. Għalhekk qabel ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan importanti li ngħidu li dan jiddependi fuq riformi demokratiċi, rispett lejn l-istat tad dritt, governanza tajba, demokrazija, rispett lejn id-drittijiet umani. Aħna ma nix ninsew dal-affarijiet. Dawn għadhom ikunu kundizzjonijiet qabel dil-Kamra ta' il-kunsels aktar tard qabel ma nfittxu ftehim ta' sħubija ġdida u fid-dawl tal maltrattament aħna nistennew illi ir-rappreżentant oli Sinjura Mogherini tikkondanna l-ksur tad drittijiet umani fl-Azerbajġan b'mod l-aktar aħraġ u titlob sabiex eh, jinħelsu eh, priġunieri politiċi, ġurnalisti u opponenti tal-gvern. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Gomes għal żewġ minuti. Meta nitkellmu dwar il-stat ta' dritt u id-drittijiet umani li huma l-bażi tal-ħidma tagħna u l-ħidma anki eh, f'pajjiżi terzi permezz ta' negozjati li għandna u qed negozjaw mal-Azerbajġan di mish retorika huwa fidejk, Sinjura Malmstrom bħal Sinjura Mogherini sabiex twasslu dal messaġġ tiżguraw li dan isir mhux ikunu kliem biss u il-kas tal-Azerbajġan huwa skandlu dak li kien qed jiġri u qed jiġri anke fil-kas ta' Memman Husejnov dan juri dak li qed jiġri però nistgħu nsemmu ħafna attivisti bħal Ismajlova fost l-oħrajn Kien hemm min ġie maħtuf fil-Ġorġa ittieħed l-Azerbajġan sabiex jiġi torturat fil-ħabs u dan kollu għalfejn għaliex dawn in skuraġusi għandhom il-kuraġġ li jitkellmu dwar il-korruzzjoni eh, tar-reġim ta' Aliyev. Hija xi ħaġa tal-biża' minkejja dawn il-prinċipji kollha mbagħad in-nies jinnegozjaw u qed jipproponu lil dal-Parlament illi jagħti dal-kull sens dan tal-mistija aħna nistennew li jintom tiħdu għad taġiċi fuq dawn il-prinċipju taraw xin is-sitwazzjoni u s-sitwazzjoni hija dik illi iddeskrivew il-kollegi li tkellmu u fil-kas ta' Meman Husseinov din turi il-livell ta' pressjoni, ta' tortura illi dawn in-nies ikunu soġġetti għalija u dil-ġimgħa wieħed mill-kollegi tagħna Nikolaj batilna kollega, anzi itra illi ġie sforzat illi jikteb għaliex jekk taqra din l tfakkarni fl-itra ta' dawk in-nies li taħt il-dittatorja f'pajjiżi u taħt dawk ta' dittatorja ta' Ceausescu kienu jikbu sabiex jippretendu li kollox għaddej sew sabiex iwaqfuna milli nadottaw ir-riżoluzzjoni illi rridu nadottaw illum u l kollega semma il-korruzzjoni li għaw fl-Unjoni Ewropeja għaw politiċi anki fil- anki f'dan il-parlament palma rajta fl-elezzjonijiet tal-2013 dan mhux biss l-Azerbajġan mhux biss nappoġġaw lil dawk li jiġġieldu kontra l-korruzzjoni għad drittijiet umani din hija xi ħaġa dwar l-Unjoni Ewropea. Ehm, doamna Jovko Željana, 4 minute xi 30 de Poštovani predsjedavajući. Signora Žovko, Sir President, komisarju, Nixtieq nirringrazzja lill kollegi għal konsulti illi kellhom fil każ ta' Mehman Husejnov jiena shadow Rapporter tal-Parlament Ewropew għall-Azerbajġan u ir-rapporter fuq din ir-riżoluzzjoni. Din ir-riżoluzzjoni tisħaq fuq l-importanza ta' relazzjonijiet bejn l-Azerbajġan u l-Unjoni Ewropea. Rridu natu eh, importanza lejn il ftejim il-ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan u l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bnedem rridu jkunu fil-qalba ta' dan il-ftejim. Eh, Husejnov huwa blogger li ġie eh, kondannat għal sentejn ħabs wara b'mod pubbliku eh, il-menta dwar l-esperjenza qarsa li kellu mal-pulizija wara illi hu eh, kixef ċerti affarijiet dwar il- il-mexxejja tal-pajjiż issa qegħdin jedduh illi komplu jtawlulu il-proġenerija tiegħu. Għandu bżonn ta' kura, tas saħħa urġenti, rridu nibatu messaġġ illi l-Unjoni Ewropea mhijiex biħsieba twaqqaf il-kooperazzjoni tagħha mal-Azerbajġan imma huwa sinjal illi aħna inkomplu nuru illi l-Unjoni Ewropea l-unika waħda li tista tejn l-Azerbajġan biex issaħħaħ id-drittijiet u rispett tad drittijiet tal-bniedem nitlob illi il-priġunieri għal kuxjenza jinħelsu kollha u l-Unjoni Ewropea trid tinsisti fuq dan mal-pajjiżi kollha li t-kopera magħhom. Aħna mhux qed nippontaw sabajna biss lejn l-Azerbajġan imma l-pajjiżi kollha li nikkooperaw magħhom l unjoni Ewropea fir-rispett sħiħ tal-prinċipji tal-Unjoni Ewropea u dana mandux intuża b'mod selettiv ir-riżoluzzjoni hija tajba għaliex tajt titkellem b'mod ċar dwar il-pożizzjoni tal-Azerbajġan f'dak li għandu x'jaqsam il-libertà tal-espressjoni u il-pożizzjoni 163 minn 180 fil-libertà tal-espressjoni. Il, il, huma jużaw il-flus biex jagħmlu pressjoni fuq ġurnalisti Um, u dana jiġri miċ-ċentri tal-poter, din hija prattika li għandha titwaqqaf u eh, jiena qed nistenna li Mehmen Hużejnov jingħata l-għajnuna li għandu bżonn sakemm jinħeles u nistenna wkoll illi l-priġunieri politiċi, priġunieri tal-kuxjenza jinħelsu kollha x'din hija xi ħaġa inaċċettabbli fis-seklu 21. Is-subija tagħna u kull ftehim li jista' jkollna mal-Azerbajġan irridu jkunu bbażati fuq valuri bħal libertà tal-espressjoni Signora President, Signora Kommissarju, daw l-affarijiet ma nistawx noqogħdu nilabu bihom. Għalf il-bażi ta' relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi terzi din trid tkun irrispettivament mir-reġjun li jkunu jinsabu fihom. Din hija xi ħaġa illi jien se nkompli nissilet għalija diment illi nibqa' hawnhekk membru ta' dan il-Parlament. Grazzi l-Onorevoli Xtetina. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri, jiena nitlob li Sur eh, Husejnov jinħeles b'mod immedjat huwa fl-Azerbajġan u e, ġielet kontra l-inġustizzja mhux waħdu hemm oħrajn bħalu fil-ħabsijiet tal-Azerbajġan hemm is-sur Afgat Muħtarli illi inħataf mis-servizzi segreti ta' l-Azerbajġan mill-Ġorġa jiġifieri ir-reġim ta' Baku mhux biss limitat għat-territorju tiegħu e, qegħdin jesportaw ir-reġimi tagħhom, il-persekuzzjoni tagħhom uh, Eh, anki per eżempju billi jaħtfu l-nies hemm mezzi differenti ta' kif wieħed jippersegwita eh, dawk li ma jaqblux magħhom, per eżempju huma jridu illi ehm, jaqbdu lil dawk illi jaħarbu mir-reġim anki r Russja u ċ-Ċina jagħmlu użu ħażin mill-Interpol. Eh, L-Interpol edha tiġġielet kontra l-estradizzjoni ta' dawn l-opponenti politiċi tibbaża eh, l-aġir tagħha fuq l-artiklu 3 tar regoli u jgħidu li l-Interpol qatt ma tkun involuta eh, f'intriċċi politiċi. U meta l-Interpol ma rridx jarresta tliet membri tal-parlament fuq talba minn Baku memx libertà ta' twemmin u libertà ta' ħsieb fl-Azerbajġan hemm ħafna NGOs il qegħdin jaħdmu fuq il-kwistjoni u problemi li hemm fl-Azerbajġan fl-Unjoni Ewropea u għandna nappoġġawhom. Grazzi ħafna. Dinja it-tielet riżoluzzjoni li għandna fuq l-Azerbajġan u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, wasal iż-żmien li l-gvern tal-Azerbajġan joħodna bis-serjetà. Jiena nitlob il-ħelsin immedjat u inkondizzjonat ta' Mehmen Husseinov u dawk id-difensuri kollha ta' drittijiet tal-bniedem, attivisti, żgħażagħ, dawk li ġildu kontra korruzzjoni, ġurnalisti u anki bloggers mill-Azerbajġan. Dawn in-nies ġew arrestati qed ikunu torturati mixħutin il-ħabs tal-li eżerċitaw il-libertà tal-espressjoni oppożizzjoni u talli ikkritikaw lill gvern Dana mhuwiex reat u għalhekk irrid ngħid illi dan huwa dritt. Xuħut minn dawn in-nies qegħdin eh, jiskontaw sentenzi fil-ħabs għal ħafna snin sempliċement għax protestaw kontra korruzzjoni tal-gvern. L-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' sekta fil-waqt li l-medja u l-libertà tal-espressjoni qed ikunu nkasbra fl-Azerbajġan. Ma nistawx li jiġu arrestati b'mod tant bla doċ biex najtek. Jekk dawn it-talbiet tagħna ma jkunux eh, rispettati, aħna għandna nieħdu sanzjonijiet kontra l-uffiċjali fl-Azerbajġan li huma responsabbli għanna nissospendu kull tip ta' finanzjament għall istrutturi statali tal-Azerbajġan, kumpaniji wkoll u anki joint venture. Ulzumim, ehm, domnul Karim, un minut. Grazzi, l-onorevoli Karim, minuta u nofs. Sur President, Signora Kommissarju, grazzi. Bħala President tad delegazzjoni għal relazzjoni mal-Kawkazju tal-Nofsinar rajna bidla kbira fir relazzjonijiet tagħna mal-Azerbajġan xar wara xar sena wara sena l-progress li sar biex nizguraw li kunem sħubija b'saħħitha bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan tista' titkejjel b'mod tanġibbli l-Unjoni Ewropea hija kampjun u tal- tal-drittijiet tal-bniedem u libertà tal-espressjoni madwar id-dinja u manda tal-għajneja qatt fejn ikun hemm tkasbir ta' dawn id-drittijiet madwar id-dinja irrispettivament mill-progress li jkun sar fuq ftejmiet internazzjonali m'għandniex nabbandunaw lil benefiċċji li huma maħsuba biex propju jiddefendu Hemm ħafna elementi fir-riżoluzzjoni li għandna qudiemna llum u l parlament tagħna jrid issaħħaħ il-messaġġ tiegħu billi jitlob lill-Kummissjoni u l-EAS biex jitolbu u sabiex l-Azerbajġan jagħti protezzjoni adegwata lil dawk akkużati minn dawn ir-reati, assistenza medika, aċċess għall-avukati, żjarat mill-familja dawn għandhom ikunu priorità għall-individwi kollha imniżla f'din ir-riżoluzzjoni. Ir-relazzjoni b'saħħitha li għandna mal-Azerbajġan diġà tat il-frott u loti ta' aċċess għad delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea li jżuru l-Sur Husseinov huwa sinjal promettenti. Umbat fl-ħarnet kollegi, relazzjonijiet tagħna dejjem għandhom jirriflettu il-valuri li nħadnu imma u koll għandu ikunem ir-rispett għal l-imsieħba kollha tagħna. Żewġ minuti u nofs, Sinjura Nikolaj, grazzi ħafna, Sur President, bħala rapporteur tal-Parlament Ewropew għall-Azerbajġan nixtieq ngħid dan li ġej. għanna tlet riżoluzzjonijiet li jispjegaw is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Ir-rapport tal-Unjoni Ewropea fuq l-Azerbajġan eh, żviluppa b'mod pożittiv u aħna qegħdin inħejju ftehim ta' sħubija Naħseb li hija opportunità tajba li jkollna diskussjoni serja dwar l-effetti tal-passi li ħa il-Parlament Ewropew fir rigward ta' pajjiż terz. Il-koll ħdimna bona fede fuq għadin u provajna li konna dialogu kostruttiv mal awtoritajiet ejjew nżommu f'moħħna illi irnexxielna inħarsu drittijiet ta' xuħud bħal dak fil każ tas Sur Domitov u provajna nagħmlu mill-aħjar biex nsibu soluzzjoni mingħajr ebda konflitt il-Parlament Ewropew ukoll ħa passi eh, diplomatiċi biex eh, iżomm id-dialogu għaddej sabiex 146 ruħ issa li kienu maqbudin qabel huma ħilsa Aħna eżaminajna l-allegazzjonijiet u il-situazzjoni ta' Radio Free Europe. Fl-istess waqt kien hemm xi spjegazzjonijiet dwar dan l-inċident saru dikjarazzjonijiet uffiċjali mill-Awtorità mill Amministrattiva ta' Kontroll u għallulna illi kien hemm attakk fuq wieħed mill-ispetturi tagħhom. Sur Husanov eh, qed jagħmel strajk tal-ġuħ li issa ġie ikkonfermat kollegi jiena nemmen illi meta nfasslu jew nabbozzaw riżoluzzjoni dwar l-istat ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiż terz, ovvjament li jkun barra mill-Unjoni Ewropea, l-ewwel qabel kollox għandu jkollna dokumenti ċari rridu nisimgħu lil kulħadd għaliex dan huwa parti mill-ispirtu tad-demokrazija m'għandniex nagħtu widen l-parti waħda iktar milli l-oħra. Hemm ħafna informazzjoni uh, fake news, ħafna informazzjoni li qiegħda toħloq konfużjoni għaliex dan jista' jkollu mbagħad impatt negattiv fuq l-azzjoni diplomatika tagħna. Ta' sinjura taċċetta blue card minn antana? Iva, mill-mistoqsija. Sinjura Nikolaj, inti taqbel li hija xi ħaġa inaċċettabbli li r-reġim fl-Azerbajġan jixtri politikanti eh, Ewropej bħal Sur Agramont li huwa senatur fi Spanja mingħajr ebda investigazzjoni dwar il-korruzzjoni illi huwa responsabbli għaliha ma taħsibx illi dana jimmina l kredibilità tal-politiċi Ewropej u anki tal-azzjoni li tittieħed min-naħa tagħna jekk il-politiċi jinxtraw minn reġim bħal dak tal-President Aliyev. Grazzi, Anna. Iva, naqbel miegħek mija fil-mija jiena ma konċ naf dwar din is-sitwazzjoni għall ewwel darba li qed nisma' biha. Nittama illi tkun iċċarata u nittama li din mhix sempliċi allegazzjoni dwar dan il-persuna ma li xi ħaġa li ġiet ikkonfermata għaliex inkella tkun xi ħaġa verament inaċċettabbli. Irridu nivvotaw għabbażi tal-proċeduri pożittivi m'għandux ikun hemm nies li jintefgħu il-ħabs, m'għandux ikun hemm abbuż. U aħna bħala Parlament Ewropew irridu nagħmlu xi ħaġa tanġibbli għal dawn iċ-ċittadini l-Onorevoli Castaldo minuta. Is-Sinjura Hawtala, żewġ minuti. Dan il-pajjiż iċċelebra il-mit sena tal-indipendenza tiegħu inqas minn sena ilu u xġara fil-marġni ta' din iċ-ċerimonja erba organizzaturi ta' rally indipendenti ġew arrestati. Din Repubblika, din Repubblika li għadha kif inħolqot u verament trid issir attur importanti fil-komunità internazzjonali u jkollha rabti dejjem aktar mill-qrib mal-Unjoni Ewropea, dan huwa pajjiż li bħala Repubblika għandu id-dmir illi ħares il-libertajiet u drittijiet ta' ċittadini tiegħu ma naħsibx. U aħna għandna relazzjoni speċjali ma' dan il-pajjiż għaliex in-nanna tagħna twildet f'Baku fl-1000 1916 għandha 103 u tajdinna ħafna stejjer dwar l-Azerbajġan fl-istess ħin illi l-Azerbajġan edha s-saxħaħ il-relazzjoniet tagħha ma l-Azerbajġan, sfortunatament l-Azerbajġan edha tagħti dara lill impegni internazzjonali li ħadu fil-Konsil tal-Ewropa u l-OSCE u mhux għalxejn li l-Kummissarju għad-drittijiet eh, tal-bniedem u ta' u mamħazbin dwar is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż b'mod partikolari tas Sur Husseinov. Aħna għanna nitolbu lill kummissjoni u l li biex jagħmlu ħilithom sabiex sakemm il-gvern tal-Azerbajġan irid ikollu relazzjonijiet dejjem aktar mill-qrib ma' l-Unjoni Ewropea irridu jeħilsu lill priġunieri politiċi kollha b'mod immedjat, inkluż ovvjament Mehman Husseinov. Grazzi, Sur Castaldo, mhux qiegħed fil-kamra jekk jiġi intuħ il-kelma. Colombier. Grazzi, Sur President. Fis-seduta tal-ħamis fil-ħodu ta' koxenza tajba qed semmu il kasta ta' Mehmans Husejnov. Iva dan għadu kif ingħata kundannat għal sentejn ħabs tal tkellem kontra ir-reġim awtoritarju Taljev. Iva huwa reġim awtokratiku imma xamlet l-Unjoni Ewropea eh, biex twaqaf dar reġim fis-16 ta' Novembru tal-2016 il-Kunsill tal-Kummissjoni mandat sabiex jinnegozjaw ftehim globali mal-Azerbajġan. Fis-7 ta' frar tal-2017 in-negozjati imbdew wara żjara tal-President Aliyev fi Brussell 11 ta' Jannar 2018 ġew adottati prioritajiet ġodda sħubija u eh, anki il-diskussjonijiet dwar it-neħija tal-viża mela dawn l-affarijiet qed daħlu l-Unjoni Ewropea fil-gwerra birda ma da hemm il qed naraw illi rridu nfarku il-kontinent Ewropew u għalhekk din jorbtu kif għadni kifat relazzjonijiet dejjem iktar mill-qrib mar reġim ta' Baku Aħna nafu illi qed jinħoloq pipeline bejn l-Azerbajġan u membri tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li s-sigurtà tal-provvista tagħna żejt għandha issir permezz ta' ftejmiet mar Russja l-Unjoni Ewropea eh, Aħna aħna rieħa tal-żejt edha iktar, iktar importanti mid-drittijiet tal-bniedem il-kollega tagħna Nikolaj, rapporter tar-rapport tal-Parlament Ewropew fuq dan il-ftehim il-ġdid Ewropew mal-Azerbajġan, x'taħseb dwar din il-kwistjoni jekk nikkwota liberazzjon gazzetta franċiża li tkellmet ukoll dwar każ ieħor preċedent ta' ksur ta' drittijiet tal-midda fl-Azerbajġan, Junis Safarov. Aqraħ eh, dan l-artiklu. Umbat eh, hemm x'jaħsbu il-membri ta' ALDE li eh, dejjem jippruvaw jalmuna fuq il-demokrazija. Ejja ma ninsewx il-martiru ta' uh, eh, Okarabak fl-Armenja għallina il-ħbib tal-popli Ewropej uh, fil-Kawkazu -fil huma l-Armenjani għalek ejjew naddu mifej edin u inqarbu unwaqfu darba dejjem dawn ir-relazzjonijiet mill-qrib mar dawn reġimi ta' dan it-tip. rights abuses constitute a sad reality in Azerbaijan. Fl-Azerbaijan qed naraw din ir-realtà li tnikkitna. Hemm iktar minn mit priġunier politiku ir-reġim ukoll għandu kontroll fuq il-medja. Skont il- ħu da il-blogger l-attivisti li jiġu jittafaw fil ħabsi jibqgħu hemm għal xi sena jew sentej l-autoritajiet ikomplu jivvintaw akkużi ġodda meta ikunu qegħdin jispiċċaw jiskontaw is-sentenza tagħhom biex dawn jibqgħu fil-ħabsijiet. Fil fil-gwerra kontra terrorizmu u anki bħabba li għanna bżonda dan il-pajis biex ma nibqawx dipendenti fuq ir-Russja, imma em, nafu li dan il-pajis jiprofa jati per eżempju biex l-edja ta' korruzzjoni jati eh, regali li umu fleja zgbar l-nis minn l-Oċident li jkun qed iżuru biex jagħmlu negozju rridu nqodu attenti fuq il-ftejim ġdid bejn l-Unjoni u l-Azerbaġġan. Tajjeb li nitolbu li s-Sur Husejnov jiġi meħlus mill-ewwel u ma jkomplux iġubu akkużi ġodda kontriħ. Hemm bżonn nitolbu ukoll għal ħelsin ta' kull eh, priġunier politiku, attivisti ta' drittijiet tal-bniedem u ġurnalisti f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Grappini, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, Sinjuri, mill-bidu net li din mozzjoni, ngħid li din hija mozzjoni li għandna bżonna u hemm bżonn nindirizzaw il-gvern ta' Azerbajġan fuq il-prinċipji ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem imma huwa wkoll importanti li naħsbu fid-dialogu ma' dan il-pajjiż tal-Azerbajġan mhux biss ġifieri mħabba ksur ta' drittijiet tal-bniedem, imma wkoll minħabba eh, l-istabilità reġjonali kif nifġildu terrorizmu u il-manipulazzjoni li hemm bżonn niġildu kontrija. Fuq il-prinċipji demokratiċi, pala membru tal-Kunsil tal-Ewropa, l-Azerbaġan suppost huwa firmatarju imma aħna ilna mħazba fuq kif qed isiru l-affarijiet il fuq imħabba il-kontroll fuq il-medja. l assembleja Parlamentari għanda eh, tara dawn l-affarijiet għalfejn qed isiru mhux mux kif suppost, fuq l-Easter Partnership u koll irridu aħna naħdmu. Il-pajjiżi li huma membri ta' dan il-partnership iridu wkoll jifmu kemm huwa importanti li ikun hemm il-mozzjonijiet bħal dik li qed nagħmlu llum, mozzjoni li wara kollox hija bbilanċjata. Il-mozzjoni titratta l-affarijiet tajbin kif jinħelsu n-nies mill-attivisti, l-ġurnalisti, difensuri ta' dritti tal-bniedem. Aħna l-approċ ta' għandu jkun wet Ewropew. Nixtieq jiena nisħaq fuq il-fatt li aħna mhux lejn iċ-ċittadini li qegħdin ngħidu li għandhom tort, imma qed ngħidu li l-istat eh, għandu x'jaqsam hawnhekk hemm bżonn ikoperaw ma' Baku. Jiena nemmen li l-ftajim li għandna ma' Azerbaġan għandu jkomplu sur Demes Maker. Minuta. President. ċertu kollegi hawnhekk jippruvaw dak li qed jiġri fil azerbaġan ituħ ċertu perspettiva veru li kien hemm progress imma eh, fuq il-bloggers pereżempju fuq il-ġurnalisti il-problemi jibqgħu il-President Aliyev eh, nafu kif eh, jigverna nafu kemm hemm priġunieri politiċi ġurnalisti għad difensuri ta' drittijiet tal-bniedem il-social eh, media li tant eh, l-reġim tinkwitaħ nafu li dan il-pajis hemm ħafna faqar, imma il-President jgħix eh, ta' l-ikbar senjur u ma jaħbix dan issa qed nitkellmu fuq Hussein Nof li issa ilu sentejn fil-ħabs suppost jinħelef smarzu qed jivvintaw akkużi ġodda kontriħ. Ma jistax ikun l-affarijiet isiru hekk. Ċittadini u l-medja ħilsa qegħdin jiġu mkasbra. Is-Sinjura Parker, żewġ minuti u nofs, Iva, grazzi, President. Media ħilsa hija xi ħaġa importanti ħafna f'demokrazija li taħdem. So, meta il-nista l-politika ma jagħtux każ il-medja għax ma jagħtux kas qed tgħid jew jippruvaw ikasbruha, ikun hemm il-problemi. Il-korruzzjoni mbagħad malaj insibuha fil-WordPress Freedom Index jiġu fil-160 dan il-pajjiż. U dawk li jippruvaw juru jizvelaw il-korruzzjoni fl-Azerbaġan jiġu eh, jew jiġu arrestati. Nafu li Husejnov peress li qiegħed fuq strajk tal-ġu u fil-periklu jitlef ħajtu u issa qed ikun hemm akkużi ġodda kontriħ. Hemm ukoll oħra li inaqdu miegħu fil-strajk tal-ġuħ. Hemm bżonn li aħna naraw li kunem f'dan il-pajis il-medja verament darba l-dejjem li tkun ħilsa. Is-sur Kelly. Minuta u nofs. Iva, grazzi. Jiena u koll nikundanna l-situazzjoni attuali fl-Azerbajġan fejn il-gvern ikazbar il-drittijiet fundamentali u l-libertà tal-istampa. Il-wieħed li jipprojbix li jiġi kritikat, il-kritika tal-gvern, eh, eh, ma jistax ikun mbagħad min jamelek jindbatu l-ħabs. L-attivisti li ma jkollhomx jenataw akkużi ġodda meta jkunu qedzin jiskontaw is-sentenza jkunu waslu fl-aħħar tagħha. L-Eastern Partnership hemm ukoll l-impenji ta' dan il-pajjiż li għandu fil-Kunsill tal-Ewropa. Dawn l-affarijiet hemm bżonn infakruhom l-awtoritajiet tal azerbaġan għalek jiena nitlob l-gvern tal azerbaġan biex jaqdi l-obbligi internazzjonali u li jobdi is-sentenzi tal-Qorti Ewropea ta' dritt tal-bniedem biex jiggarantixxi id-drittijiet u jeħles dawk li mitwejn il-ħabs għal xejn bla ebda kuza. Is-Sur Husenov li qed nirreferu għalih li issa ilu fuq strajk tal-ġuħ minn Diċembru eh, li għadda bħala protesta. Il-prosekuzzjoni kriminali ma tistax issir kif ġipu leħaq memx lok għal dawn l-affarijiet għal pajjiż li li se jproteġi dritt tal-bniedem u jżomma l-istat ta' dritt u li huwa membru tal-Kunsil tal-Ewropa. Is-Sinjura Julie Ward. Soċ minuti. Il-pożizzjoni tal-Unjoni fuq l azerbaġan hemm bżonn li tkun iktar stretta s-soċjetà ċivili ma tantx għandha fejn timra ħanzi hija f'ambjent ostili. Il-vuċijiet indipendenti jew ikollhom imorru jeżiljaw ruhom jew kellha jiġu arrestati. Husenov issa ilu għaddej bl-istrajk għal ġuħ huwa ġi torturat mhux darba u sitwazzjoni hija prekarja ħafna tiegħu f'dawn l-aħħar xhur numru ta' lejla guvern fil kaddistan eh, eh, Ratcliffe u Nages Mohamedi fl-Iran, per eżempju, dawn fl-dan l-axħar, xur edin fuq l-strajk tal-ġuħ jihdu din il-mizura eżagġerata hemm bżonn li jkun hemm dikjerazzjoni pubblika biex l-awtoritajiet tal-Azerbajġan jeħilsu lil meħman mingħajr kundizzjonijiet. L-Unjoni hemm bżonn turi dawn il-pajjiżi li jkunu qegħdin eh, kasbru id-drittijiet tal-bniedem ikunu x'ikunu il-rabtiet mm, eh, ekonomiċi magħhom jiena nitlob li jkun hemm sanzjonijiet mhux biss fuq il-President imma anke fuq il-Ministri ta' dan il-pajjiż li sissa qatt ma eh, puntajna subajhom lejhom. Grazzi ħafna. Issa mmorru għall proċedura tal-catch DI. Żewġ kollegi, is-sur Farija fidejk. Sur Farija, jiddispjaċina naraw li l-kas ta' Azerbaġan mhux wieħed eh, eh, anzi wieħed minn ħafna l-attivizmu, il-ġurnalizmu, il-ġurnalisti li jikkritikaw jiġu arrestati u eh, kollhom akkużi li ma jkunux ġusti Mhux l-ewwel darba li qed nagħmlu riżoluzzjoni kontra l-Azerbajġan hawnhekk jiena naħseb ngħidu li issa daqshekk hemm bżonn li nittolbu lill gvern tal-Azerbajġan biex jieqaf minn dawn il-prassi u jħalli l-istampa indipendenti taħdem u jeħles l-attivisti u l-priġunieri politiċi. L-Unjoni hemm bżonn tkun stretta li tgħid li hemm bżonn jiġu rispettati l-libertajiet ċivili li huma l-bażi tal-Unjoni Ewropea. Drittijiet tal-bniedem Sinjura Kummissarju ma nistgħux eh, ninnegozjawhom u jekk dawn l-affarijiet ma jieqfux f'dan il-pajjiż hemm bżonn li nwaqfu l-għajnuna finanzjarja tal-reġim tal azerbaġan Grazzi ħafna. Is-sur Pospisil issa. Kuj pekne pale predsedajci, pani komis. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Jena, nixtieq ninaqat mal-kollegi li edin jitolbu li nkunu stretti ħafna mal-Azerbaġġan, speċjalment wara il-kas ta' Sur Husseinov, imma jien kont Ministru tal-Ġustizzja u għanna nikritikaw l-Azerbaġġan f'affarijiet oħra l-istat ta' dritt ma tantx tiġi rispettat f'dan il-pajjiż fl-2017 kien hemm per pereżempju tal-ġudikatura li disa minn għaxra ma' naxar avukati ma tallowx jeżerċitaw xogħolhom kif suppost. Iġifieri ġudikatura mhix indipendenti. Il-priġunieri politiċi mhumiex rappreżentati kif suppost m'hemmx min jirrappreżentom ġifri importanti li jkun hemm eh, avukati indipendenti min jiddefendi il dawn il-priġunieri. Dan ma jeżistix. Ejja nikkritikaw din ir-riforma li kien li għamel l-Azerbajġan. Il-Sinjura Kummissarju, grazzi. Grazie ħafna Sur President, membri onorevoli, grazie ta' din l-opportunità li niddiskutu s-sitwazzjoni ta' drittijiet umani fl-Azerbajġan aħna segwejna mill-qrib l-iżvilupp riċenti fil-każ tas-sur Husseinov. Irridu nitkellmu dwar dak li għamilna fi żmien riċenti wara l delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'Baku id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' ħames stati membri u l-missjonijiet tagħhom żaru lis sur Husseinov fil-ħabs. Huma qalu li ħajtu ma kienx friskju immedjat qed jirċievi kura medika u waqqaf l-istrajk tal-ġuħ, però aħna bħalkom nemmnu illi l-akkużi kontrih tal-li attakka l-uffiċjali tal-ħabs mhux kredibbli u dan wassal għal strajk tal-ġoħmran ta' attivisti oħra aħna f'kuntatt mal-avukati mas-servizzi u nafu illi dan kienu eh, kellhom żjara man red Cross. Però is-sitwazzjoni tad dritt umani fl-Azerbajġan eh, ġiet diskussa il-prioritajiet ta' sħobija kif temna f'Lulju tas-sena l-oħra jgħidu li l-istat ta' dritt u rispett ta' drittijiet umani u l-libertajiet fundamentali huma importanti fir-relazzjoni tagħna il-ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan li qed jiġi negozjat se jkollu riformi demokratiċi, l-istat ta' dritt, governanza tajba u rispett tad drittijiet umani u libertajiet fundamentali fil-qalba tiegħu aħna konxi mill-isfidi relatati mal-protezzjoni tad drittijiet umani u fil-Azerbajġan aħna naħsbu li għandna nidrizzaw dan permezz ta' dialogu inkluż permezz ta' negozjati dwar il-ftehim il-ġdid iridu kanali ta' komunikazzjoni sabiex ikollna fiduċja reċiproku reċiproka u involviment sabiex eh, ikollna nkun nistgħu eh, nur interess tagħna irridu naħdmu flimkien mal-medja indipendenti dawk li jiddefendu drittijiet umani sabiex naħdmu fuq dat ħassib. Aħna se nkomplu li proteġu drittijiet umani fid-dialogi kollha anke fil-qali ġejja fuq il-ġustizzja u d-drittijiet umani f'Baku fil-5 ta' frar. Aħna ser insegwu mill-qrib li żvilupp fil-każ ta' Mehman Husejnov u dawk ta' difensuri għal drittijiet umani anki ġurnalisti oħra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 with inflation rates at one hundred and twenty two and the government cutting fuel and food subsidies the mass protests seen Kien hemm protesti fis-Sudan fl-aħħar ġimgħat minħabba u dan mhux ta' sorpriża u ċar li dak li beda bħala protesta protesta kontra l-ispiża tal-ħajja issa saret protesta kontra il-gvern kontra r-reġim Ekku kif il-President Omar al-Bashir qed jipprova jelimina il limiti tal-presidenza eh, wara li ilu 30 sena fis-seta kien hemm risposta brutali mill-gvern f'Kartun ukoll għall protesti. Dan diġà wassal għal 40 imwiet u l-gvern diġà qal li kien hemm 24 imwiet kien hemm eluf ta' persuni ġew arrestati. Wasal iż-żmien li s-Sur Bashir jitlaq mill-poter. Għandu t titlu dubjuż li huwa l-unika kap ta' stat fid-dinja li għandu żewġ mandati ta' arresti mill-Qorti Internazzjonali. Irridu nibqgħu attenti għall eskalazzjoni speċjalment Eh, maħabba l isfidi ta' sigurtà li eh, hemm f'dan ir-reġjun tal-Afrika. L-Onorevoli Verġal 3 minuti. Grazzi, Sur President. Aħna deġa adottajna kemm il-riżoluzzjoni fuq is-Sudan l-aħħar waħda fl-2000 f'Marzu tal-2018 fuq Salim Madud Osman il-raba tagħhom huma imbezzajn u ta' dan tal-aħħar propju għaliex huwa diabetiku. L-Organizzazzjoni tad Difiża tad Drittijiet tal-Bniedem jitkellmu dwar almenu 2000 persuna li ġew arrestati mis-sena li għaddiet persuni li mietu u torturati. Dawn huma affarijiet li jiġru ta' spiss f'Kartum. Sa issa e, kien hemm kriżi ekonomika wara t telf ta' riżorsi tal-gas wara dak li ġara fis-Sudan 120% ta' inflazzjoni u eh, il-prodotti tal-ikel dejjem qegħdin iktar jolew. Man bat ma ngħidu xejn dwar il-budget illi l-beċċa kbira tiegħu huwa qed eh, jintefaq fuq attività militari għaskapitu tal-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni Umbat, wara li jol reġaw l-ħobs saru l-manifestazzjonijiet barra il-kapitali. Umbat, eh, dew jinfirxu. malajr bat eh, l-affarijiet ħadu xejra politika, libertà, paċi u ġustizzja jitolbu dawk li joħorġu fit-toro jipprotestaw al-Bashir irrid ibiddel kostituzzjoni sabiex jerġa' jippreżenta ruħu l-elezzjonijiet għall volja ilu fis-seta għal 29 sena. Ir-repressjoni eh, idem kulħadd qed jiġi imkasbar u msikket studenti, ġurnalisti, bloggers u eh, dinja xi ħaġa verament impossibbli. L-Assoċjazzjoni ta' Professjonisti tas Sudan talbet għal ġimgħa ta' um, protesti f'Kartum, fil-bliet il-kbar sabiex ikun hemm bidla. Aħna kemm il-darba semmejna dwar il-, il, il-ftejmiet li għanna bħala Unjoni Ewropea mal-Sudan, kif nistaw nikoperaw miegħu u kif Eh, aħna għatnilom u koll illi jieġu għawnek, jieġu jarfu u jirrikonoxxu il-ċittadini tagħhom. Il-finanzjament Ewropej kollu irrit jiġi rivedut sabiex inwaqfu din l-ipokrizija. Fl-aħħar net irrid għannom tal-GUNGL eh, il- is-solidarjetà sħiħa tiegħi ma' dawk li se joħorġu fit-toroq jipprotestaw fis-Sudan eh, għal periklu ta' ħajjithom stess. Tack så mycket, herr talman. Jag tänkte dela upp mitt eh, inlägg i tre delar. Grazie, president. Måste vara tillåtna. Det är naturligt och i högsta grad förstå. Jena, nishti, nejt li Uwa normali meta ikun E, protesti meta l-prezzijiet jolow jaġa normali meta l situazzjoni ekonomika ta' pajjiż mor lura e, normali li jkun hemm il-protesti issa. Il-protesti bdow mill-kampanja u waslu sa' kartum fil-kapitali hemm bżonn ngħidu li l-President li ilu fil-poter għal 29 sena issa wasal iż-żmien li jħalli postu. Imma kien hemm 45 persuna li ġew diġà maqtula mill-pulizija waqt dawn il-protesti. Wieħed irid iqisu wkoll kif jaħdmu servizzi segreti. Ma nistgħux naċċettaw il-fatt li kim kull min jipprotestra kontra il-politika ikun persekwitat mkasbar mis-servizzi segreti tal-Istat. Hemm bżonn narraw li li l-standards internazzjonali jridu jiġu rispettati U dan mhux qed jiġri f'dan il-pajjiż. Smajna wkoll li kien hemm ħafna violenza kontra min kien qed jipprotesta b'mod paċifiku li ma kellhom xarmi dawn affarijiet li ma nistawx naċċettaw. Irridu wkoll inqisu il regoli li wieħed irid jispeċċa jirrispetta skont il-Kostituzzjoni tal-pajjiż, il-President ma jistax jibqa fil-poter sal-2020 hemm bżonn u jixtieq jerġa' ikun kandidat għall-elezzjonijiet li jmiss. Il-President, il-Viċi President talab li ikun hemm ukoll possibilità ta' gvern transitorju, imma anke fuq dan hemm problema. Din ir-riżoluzzjoni qed tiġi bbażata fuq affarijiet li qed li ma nistgħu qatt naċċettaw. Imma jekk verament aħna il-Sudan irridu naraw ma nistgħux nqisu biss eh, dawn l-affarijiet araw ukoll l-effetti tal-klima li issa ilhom imorru għall-arf dal-pajjiż Eh, l-agrikoltura verament mhix datati l-agrikoltura mhux taħdem kif suppost. Grazzi ħafna issa is-sur Paet għal tliet minuti. Thank you very much, dear colleagues. In spite of weeks of anti-government. Grazzi il-protesti kontra il-kont L-elezzjonijiet suppost isiru fl-2020 il-partit li qed imex il-BCP qal li t-tmexxija ser tinbidel biss peress tal-elezzjonijiet. Issa naraw però l-fattu li Bashir huwa l-unika kap ta' stat li hu minfittex mill-Qorti Internazzjonali għal reati, għal reati kontra l-umanità, reati tal-gwerra, ġenoċidju, u t-tindif etniku f'Darfur, però huwa liberu li jkompli bir-rejati u huwa mill-uħ minn ħafna stati bideħ miftuħa, stati bħaċ-Ċina, l-Indja, Qatar, l-Arabja Sawdija fost l-oħrajn illi jippermettu l-Bashir ġewwa pajjiżhom jilqawh u jappoġġjawh flok ma jarrestawh l-inazzjoni tagħhom qed tippermetti lil Bashir sabiex ikompli r-rejati tiegħu mingħajr eh, ma jiġi kastigat. Issa frazzjonijiet ta' Bashir qed naraw li 37 persuna tilfu ħajjithom 800 ġew arrestati u hemm vjolenza min-naħa tal-awtoritajiet, hemm arresti tal-massa, tir tal-attivisti, tad difensur tad-drittijiet umani, avukati, għalliema, Bashir u l-kompliċi tiegħu għandhom jaffaċċjaw l-akkużi li huma responsabbli għar-rejati passati tas-Sudan kif ukoll dawk fl-aħħar protesti. Dawn iridu jitresqu quddiem il-ġustizzja wasal iż-żmien lis sudan jiffoka sabiex iwaqqa il-ksur tad drittijiet umani, jsolvi l-kriżi u jipprova jfejjaq is-soċjetà. Grazzi. L-Onorevoli Kienga, żewġ minuti. Grazzi, President. Qed nitkellmu isqal darbohra fuq is-Sudan, pajjiżi Afrikan li mill-ikbar fl-Afrika. Dak l-abarit ta' dan l-aħħar mill-Sudan u maħżiena fi żmien eh, tal-festi tal-miliet, in-nies tas-Sudan ħarġu fil-pjazzi, fit-toroq biex jipprotestaw imħabba li ma kisetawx il-ħqu mal-prezzijiet, il-petrol, il-ħobs, il-ħobs it-tripla. U il-bilanċ fraġli soċjali eh, kull ma jmur mura għallar u jbatu ċittadini. Il-situazzjoni ekonomika tal-pajis mux tarba, mux tajba, anki jekk il-Sudan għandu ħafna rizorsi, imma ikun jaddi minn zminijiet ta' kalma Umbat, zminijiet diffiċli ħafna ċittadini li jintlaqtu minn ġuħ, minn skarzezzi li umma iġibu ħafna problemi soċjali u forza repressiva minn naħa tal-forzi tal-ordni. Issa, min ħallas il-prezz ta' din id-dizordni mhux biss huma ċittadini li qed jipprotestaw, imma anki dawk li qegħdin fl-oppożizzjoni. Is-Sudan qed juri l repressjoni politika fuq libertà tal-espressjoni. U id-meta ġifiri li ċittadini jissa ma jistawx iktar dejjem ikomplu jprotestaw. Il-gvern ta' Kortum irridu nejdulu li hemm bżonn verament jara li l-pajjiżu jiżviluppa. Jiżviluppa anki il-mod ekonomiku li jkun hemm anki politika tajba biex ma jkunx hemm protesti. U għalek wieħed irid jgħid li hemm bżonn dialogu politiku li huwa importanti wara li kien hemm koalizzjoni ġdida bejn l-partita tal-oppożizzjoni hemm bżonn għalhekk il il-dak Salim Mahmud Osman dak li ħal Premju Sakharov hemm bżonn jinħeles mill-professuri eh, tal-Università tal-Kartum, il-ġurnalisti, attivisti biex hekk is-Sudan ikun iktar demokratiku. Grazzi. Dziękuję pani bardzo. Teraz pan Kelan 4,5 Grazzi ħafna sur Kellam għal 4 minuti u nofs. Grazzi ħafna sur President Kummissarju Sudan ilu indipendenti għal 63 sena, kważi 30 sena ilu il-kolonel Omar al-Bashir tala fis-seta issospenda l partiti politiċi u e, introduċa e, kodiċi legali Iżlamika fuq livell nazzjonali huwa ħatar lilu nnifsu president fit-93 is-Sudan eh, sar b'stad eh, partit wieħed fid-disajnijat Sudan sar eh, pajjiż li jisponsorja terrorizmu f'diversi pajjiżi sitt snin ilu l president al-Bashar wieħed li mhux ser jerġa' joħroġ għall-elezzjoni però reġa' ħareġ fl-2015, però l-oppożizzjoni għamlet bojkott tal-elezzjonijiet. Fil-libertà tal-istampa Sudan qiegħda fl-aħħar postijiet. Fil-fatt qiegħda fil-pożizzjoni 174 minn 180. F'Diċembru li għadda kien hemm demostrazzjonijiet protesti kbar kontra iż-żieda fil-prezzijiet, però l protesti mbagħad saru moviment kontra ir reġim awtoritarju u qed jitolbu lill president al-Bashir sabiex jirriżenja. Diġà għadna li ilu fis-seta kważi 30 sena l-imwiet huma ta' kważi 50 mijiet arrestati u torturati. Għalik Mahmud għal li huwa avukat ta' drittijiet umani mill-ġdid ġie arrestat disa snin disa tiem ilu u ma nafux fejn hu. Is-Sudan huwa klassifikat bħala raba l-ar pajjiż fejn tista' tkun nisrani. Dan skont il-lista tal-wax tas-sena l-oħra. Hemm persekuzzjoni tal-Kristjani, demolizzjoni ta' knejjes, il-Musulmani illi E, jikkonvertu għal kristjaniżmu jaffaċċaw il-pina tal-mewt. Xi ħaġa li semmit fit tal-minuti ilu għal Bashir huwa l-uniku kap ta' stat li huwa infittex mill-Qorti Internazzjonali tar rejati għal Rejati kontra l-umanità, Rejati tal-gwerra u l-tidif e, etniku fid-Darfur il-Parlament Ewropew jikkundanna bisħieħ l-użu eċċessiv ta' forza fil-protesti u jitlob għal ħelsien ta' Osman u tad difensuri tad drittijiet umani, il-ġurnalisti u dawk kollha li qed jipprotestaw nixtiequ li jkun hemm libertà tal-istampa, nistaqsu lill kummissjoni Ewropea u l-rappreżentanti li sabiex jikkundannaw bisħieħ din ir-repressjoni fis-Sudan u jikkonvinċu il-gvern il vjolenza li għaddejja għandha tieqaf kemm jista' jkun malajr. Aħna nistaqsu għal proibizzjoni madwar l-Unjoni Ewropea ta' em, ta' mir ta' sikurta illi qed jintuża għal repressjoni interna. Anki t teknoloġija ta' sorveljanza tal-internet ta' nistaqsu l istati membri sabiex jissaħħu l-appoġġ finanzjarju l difensuri tad drittijiet umani u organizzazzjonijiet ta' soċjetajiet ċivili taħt il-Fond tal-Iżvilupp Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. inti kont l-aħħar mill-awturi tar-riżoluzzjoni issa ser ngħaddi l-kelma lis sur zdechovsk għal żewġ minuti u nofs grazzi ħafna sur president is-sudan kieku jkun pajjiż sabiħ li kieku f'dal pajjiż ma kienx reġim awtoritarju mhux il-każ biss ta' dal-pajjiż, però mhux l-ewwel darba li qed niddiskutu lil Sudan li huwa mimli inġustizzji, mhux ser nirrepeti l każijiet kollha ta' inġustizzja. Għax kieku tkun diskussjoni twila ħafna, il-libertà reliġjuża hija utopija f'dal pajjiż mijiet u eluf ta' biċċiet ta' evidenza dwar it tortura ta' ħabsin. Riċentament konna qed niddiskutu l-każ ta' difensur ta', ta anzi ta' eh, ħaddiema eh, għajnuna umanitarja mir-Repubblika Ċeka illi daħal il-ħabsa l-sena dal-pajjiż. U spjega kif dawk li mhux musulmani jispiċċaw it-torturati dan huwa skandlu naħseb li aħna għanna nappellaw sabiex iwaqfu dawn il-prassi. Grazzi lil ħafna sostenituri aħna stajna noħolqu sitwazzjoni fejn f'dawn il-pajjiżi il klima soċjali, l-atmosfera soċjali tinbidel Però dan mhux il-każ tas-Sudan, ma nistgħux nibdu s-sitwazzjoni hawnhekk, għalhekk naħseb li l-Unjoni Ewropea u r-rappreżentant Oli għandhom jibatu messaġġ ċar ħafna lis sudan illi l-Unjoni Ewropea mhux ser tippermetti l-inġustizzi illi ċ-ċittadini huma soġġetti għalihom. Aħna mhux ser nittoleraw l-ebda president illi joqtol lil niesu stess u jikser drittijiet umani l-Unjoni Ewropea qatt miser tappoġġa dan miser tappoġġa mexxejja politika illi jinvestu flusu f'pajjiżi oħra. Naħseb illi anke pajjiżi oħra fid-dinja għandhom ikunu jafu illi s-Sudan huwa l-ar reġim dittatorjat fis ta' fl-Afrika u dawk li jappoġġaw lis sudan mhux sieħeb tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Issa għannom tal santi Kristeja. Grazzi, President. Demonstrazzjonijiet eh, paċifiċi l għaddejjin minn Diċembru fis-Sudan infirxu madwar il-pajjiż kollu inkluż il-belt kapitali ċittadini bir-raġun qegħdin jipprotestaw kontra l-oli tal-ħajja żieda fil-prezzijiet l-iskarsezza tal-ikel u tal-karburanti il-forzi ta' sigurtà ħadu passi eċċessivi biex iwaqfu eh, id-dimostrazzjonijiet il libertà tal-protesta u aspett tad-demokrazija u l-gvern tas Sudan irrid joffri soluzzjonijiet għat talbiet leġittimi tal-poplu tas Sudan u m'għandux irrikorri għall vjolenza li waslet għal l-imwiet ta' 40 ruħ fosthom tfal, arresti arbitrarji u numru mhux magħruf ta' dawk li protestaw hija xi ħaġa li għandha tieqaf l-awtoritajiet tas Sudan għandhom jeħilsu lil dawk li huma arrestati u hemm bżonn li jkun hemm ehm, investigazzjoni imparzjali dawk li huma ħatja u mbagħad jitresqu quddiem il-qorti il-Servizzi Nazzjonali tas-Sigurtà għandhom jirreaġixxu għal protesti skont ir-regoli internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem nuqqas ta' aċċess għall-avukati jew inkella membri tal-familji tagħhom għal dawk li huma arrestati jew l-użu ta' tortura u trattament ħażin hija xi ħaġa li eh, tkompli eh, tigrava s-sitwazzjoni nappellaw lill gvern tas Sudan biex iwaqqaf kull forma ta' trattament vjolenti u proċeduri ġudizzjarji u amministrattivi kontra l-avukati, difensuri tad drittijiet tal-bniedem għandhom jiggarantixxu id-dritt tal-smih ġust. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Demes Maka tal-ICR. Iva, um, il-Sudan huwa fil-qiegħ tal-indiċi tad-demokrazija. E, eh, memx awtoritajiet li jaħdmu sew, il-libertà ta' ċittadini ma teżistix il-komunità internazzjonali kitbet mi eluf ta' rapporti fuq id-drittijiet fundamentali fil-pajjiż imma ma nbidel xejn dak li jaħdem Sinjura Komissarju hija l-vjolenza tal-milizzji tal-forzi ta' l-ordni tad dittatur Bashir illi jisparraw fuq iċ-ċittadini li joħorġu fit-toroq eh, jilmentaw dwar il-kriżi li hemm fil-pajjiż l-iskarsezza tal-ikel hemm xi għaxieren ta' persuni qatlu eh, mijiet eh, u ma' midruba u eh, dan huwa verament reġim aħrax illi irrid ibeżza il- il-ċittadini għajdunna aħna xorta waħda semmutu bil-ġuħ, jekk nħorġu fi triq jew jekk nibqaw id-dar, aħna rridu n-nazdu ma minn sen zommu, rridu nżommu mal-poplu, irridu nżommu mal-attivisti li għedin jipprovaw jiġbdu l-attenzjoni għall arokazijiet li għedin jiġru f'dan il-pajjiż. Aħna rridu li Sudan ikollu futur minn Sur Bashir. Grazzi issa nagħti l kelma lill-Onorevoli Castaldo. Il-poplu ma jridx iktar dan ir-reġim hekk qegħdin jgħidu ċ-ċittadini fit-toroq ta' Khartoum Eluf ta' ċittadini mis-Sudan ħarġu fit-toro f'Diċembru biex jitolbu bidla ġenwina l pajjiż tagħhom l-ewwel qabel kollox li jitlaq għal Bashir. Minn dak iż-żmien law kaos mhux biss il-forzi tal-pulizija ma' servizzi tal-intelligence u uh, timijiet paramilitari illi qegħdin jisparaw kontra il-protestanti u ċittadini 45 eh, ruħ minn eh, eh, mietu mijiet arrestati. Eh, dana sempliciment biex jiddefendu bniedem wieħed illi huwa dittatur illi ilu hemmhekk għal kważi 30 sena. Imma dana għandu ukoll saħan sitra żewġ mandati ta' arrest. Um, u huwa qed jitlob issa illi ikompli inneħħi kull limitu illi jista' jkun impost fuq il-mandat tiegħu nitolbu lill gvern tas-Sudan illi iħalli l-manifestanti il-Salim Osman u 23 student tal-Università li ġew arrestati f'Diċembru li rappreżentantu li l-Unjoni kollha tlbuhom li jużaw kull tip ta' pressjoni ekonomika, kummerċjali u politika sabiex ikun hemm pressjoni li hemm bżonn sabiex jieqaf dan il-massakru. Grazzi. U issa għannom tal-INF, il-Sinjur Arnatu. Grazzi, Sur President. Mela, fl tnax. Prerna ran l-elevi għal minar mistħija li l-ideja tal-Front Nazzjonali kienet dawk li applikaw fis sudan mella jina nishtiq niprovokakom u nqablu ma dak li qed l llum skont l-istampa l-awtoritajiet tas-Sudan arrestaw minn mitruħ fil-manifestazzjonijiet kontra l-gvern ta' dan l-aħħar. Inqas mill-5,000 xilexun illi ġew arrestati fi Franza wara li bdew il-protesti tagħhom kontra l-arroganza tal-President Macron. Aħna qegħdin noddu bejn 20 u 42 vittma li nqatlu fis-Sudan fil Franza l-medja eh, eh, qed jaraw li hemm mijiet ta' persuni li huma midruba fossi manifestanti ir-repressjoni ta' Kastaner ukoll hija effiċjenti għal fis-Sudan qed japplikaw iċ-ċarija fl-Ewropa l-Islamisti qegħdin imorru jsiru dejjem iktar b'saħħithom għalhekk mela aħjar naraw f'dan il-Parlament dak li qed jiġri taħt imneħerna qabel ma nippuntaw l lejn pajjiżi u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 Aħna ma nistawx noqogħdu bidejna fuq zaqna nħarsu ma nagħmlu xejn. Il-maġġoranza tal-ċittadini tas-Sudan jgħixu faqar kbir, eh, jgħixu fuq inqas minn dollaru kuljum. Għalhekk eh, m'għandniex biex nistaġbu illi il-prezzijiet dejjem ola tal-prodotti tal-ikel wassallhom biex joħorġu fit-toroq jipprotestaw. Il-President irid saħansitra jbiddel il-Kostituzzjoni sabiex għal-Baxir jista' jkun President tal-Omru. u għalla volja dan wetta iksur ta' drittijiet tal-bniedem u reati kontra l-umanità għalek fl-Unjoni Ewropea għanna id-dmir illi nitolbu lill awtoritajiet tas Sudan li jastienu milli jużaw il-forza li jeħilsu l-attivisti għad-drittijiet tal-bniedem li huma l-ħabs u għandhom iwaqfu l persekuzzjoni ta' l-insara u membri ta' gruppi reliġjużi oħra il-libertà tal-espressjoni qiegħda tkun imminata l-aċċess għall-internet qed ikun limitat ukoll u jiena favur ta' proibizzjoni Ewropea ta' esportazzjoni lejn is-Sudan għal dak tamir kollu li jista' jintuża għat-tortura. Grazzi ħafna is-Sinjura Ward, żewġ minuti. il-ġimgħa li għaddiet Mawa El-Ħaġ, ġurnalista mis-Sudan li tgħix fil-kostituenza tiegħi fil-Liverpool, ikkuntattjatni għax kienet imħasba dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżha. Għalt li l-popolazzjoni ċivili qiegħda tiffaċċja livelli li qatt ma qabel ta' vjolenza minħabba protesti kontra l-oppressjoni ta' Bashir. Anki sparar fuq il-ċittadini għanda għandha l-provi Jiena imħasba ħafna dwar is-sitwazzjoni tad difensur tad drittijiet tal-bniedem Jassir Ali illi sparaw fuq f'Kartum eh, f'Diċembru u għatta 10 tiem fl-ITU jumejn wara inħataf minn daru mill-forzi tas sigurtà tas Sudan u issa qiegħed miżmum x'imkien f'kundizzjonijiet inumani. Jiena imħasba ħafna dwar il-benesseri tiegħu u l-istat tas saħħa tiegħu nitlob lill-awtoritajiet tas-Sudan jeħilsuh jiżguraw li ta' kura li għandu bżonn barra mill-pajjiż. L-awtoritajiet iridu wkoll jinformaw il-familja tiegħu l-avukat tiegħu fejn qed jinżamm u jagħtu jagħtihom aċċess għalih. Il-kas tiegħu ħassibni ħafna u organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bida fis-Sodan huma mħassbin ħafna bħalna. Sinjura rappresentantoli hu l-passi kollha meħtieġa biex tħeġġeġ l-awtoritajiet tas-Sudan sabiex jeħilsuh b'mod immedjat. Sadattant jena nishtiq ukoll nirringrazzja lil nies tal-Liverpool tal-li appoġġaw lil komunità tas-Sudan f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Aħna qatt maħna senċedu għall-ambjent ostili li eh, ħolqot Theresa May lejn dawk li jitolbu l-azil u l-immigranti. Grazzi ħafna, Sur Kelly, minuta u nofs. Għal darboħra qegħdin nitkellmu dwar is-sitwazzjoni fis-Sudan li sejra mill-ħażin għall-ar u n-nuqqas ta' rispett tal-libertajiet fondamentali. Kien hemm ħafna movimenti kontra l-gvernijiet il-ksur tal-libertà, tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni u, u ta' eh, laqat paċifiċi Jiena nikkondanna wkoll il-detenzjoni f'post mhux magħruf ta' Salim Mohammed Osman li tant ħadem ma' riforma legali fil-Sudan attivisti oħrajn li qegħdin jiffaċċaw sitwazzjonijiet simili wkoll għandhom jinħelsu barra minn hekk nitlob illi jieqaf eh, darba l-dem il-persekuzzjoni tal-insara u dan huwa punt importanti għall ppe l-istampa ħilsa hija pilastru tas soċjetà demokratika għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tkompli eh, tinsisti illi jkun hemm din il-libertà u tkompli tejn il dawk l-organizzazzjoni tas soċjetà ċivili li qegħdin jiġġieldu għall-istess drittijiet. Il-drittijiet tan-nisa u tal-bniet ukoll qed jiġu mkasbrin. Għalhekk jiena nitlob li l-awtoritajiet tas-Sudan jirrispettaw l-obbligi internazzjonali tagħhom. Grazzi. Ehm, dziękuję panu bardzo. Teraz... Grazzi ħafna. Sur Khan għal żewġ minuti. Mr. President, the recent political developments in... Sur President, l-iżviluppi ta' dan l-aħħar fis-Sudan ħasbuna ħafna għandna bżonn nirrispondu b'sanzjonijiet sakemm tieqef l-oppressjoni e, imbdiet bħala rewixta wara Eh, l-oli tal-prezzijiet imma issa daw l-affarijiet infirxu kontra protesti kontra il-reġim ta' al-Bashir. Il-protesti iltaqgħu bħafna forza eċċessiva l-użu ta' gas ta' dmuħ, forzi ta' sigurtà arrestaw u sawtu ħafna ġurnalisti, studenti u imma xorta waħda il-violenza tkompli. Is-sitwazzjoni tista' ssir iktar indemmija xalba xir qed iwa gran fat mal-poter l-użu tal-forza għandu jieqaf anki l-intimidazzjoni ta' dawk li ġu minn Darfur id-dritt tal libertà tal-assembleja, assoċjazzjoni u espressjoni rridu jkunu garantiti skont il-liġi internazzjonali. Inħeġġu l-gvern jeħles mod immedjat li da kollha li qed jinżammu eh, mingħajr raġuni u detenzjoni arbitrarja użu eċċessiv tal-forza u da kollu jma responsabbli għandhom jitresqu quddiem il-qorti Rridu nżommu f'moħħna illi għal al-Bashir hemm żewġ mandati ta' arrest ta' reati ta' gwerra, reati kontra l-umanità u ġenoċidju l-azzjoni tal-gvern tas sudan għandhom ikollhom effett fuq il-relazzjoni il bilaterali li għandna magħhom imma l-komunità internazzjonali għandha tieqaf tal-għajnejja għall-atroċitajiet li qed isseħħu fis-Sudan u mbagħad barra minn hekk irridu nimponu wkoll sanzjonijiet kontra dawk responsabbli għal dawn l-abbużi gravi u rridu wkoll nasbu mill-ġdid dwar il-kooperazzjoni bilaterali li għandna mas sudan Grazzi ħafna il-kellim li miss l-Onorevoli Frunzulika, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, kollegi. L-aħħar imma mhux lanqas alla volja sar progress fir-riformi leġislattivi u istituzzjonali meta wieħed iqis xara dan l-aħħar illi fejn intużat forza mingħajr ħnina. dak li s-sitwazzjoni fis-Sudan hija verament prekarja ċaħda ta' drittijiet fundamentali u l-libertà. Jiena naqbel li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għandhom ikollhom rwol aktar importanti fir-reġjun investigaw dawn l eksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem u liġi umanitarja Barra minn hekk kull sforz għandu jsir biex ikun hemm aċċess għall aġenziji umanitarji sabiex jagħtu għajnuna umanitarja lil dawk li għandhom bżonna. L-Unjoni Ewropea għandha wkoll issaħħaħ l-isforzi tagħha biex tippromuovi l-libertà tal-espressjoni permezz tal-politiki esterni tagħha u biex tkompli issaħħaħ l-appoġġ finanzjarju lejn dawk li jiddefendu l drittijiet tal-bniedem u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fis-Sudan mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp għanna nqisu wkoll illi naqsu il-fondi għall-Sudan meta jkun hemm bżonn. Meta dawn il-fondi jintużaw b'mod żbaljat. L-aħħar imma mhux lanqas hemm bżonn ta' trasparenza sħiħa dwar il-proġetti fil-qasam tas sigurtà mas-Sudan fosthom kull attività ppjanata u benefiċjarji ta' finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, issa nibdew bil-proċedura tal-catch di għaj. Surfa vija u għal wieħed. Minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Kollegi, Minn kważi xahar ilu meta bdew il-protesti li ġew minħabba eh, iż-żidiet fil-prezzi, il-gvernijiet qatlu n-nies li kienu jipprotestaw. U kien hemm min eh, u dan in-nies li qed jipprotestaw kontra l-brutalità. U l gvern tas Sudan qed ikompli eh, jipperpetwa l-tattiċi antiki il-til bladdoċ l-użu ta' forza eċessiva kif ukoll azzjonijiet kontra attivisti, ġurnalisti u ċittadini ordinari. Kollegi, l-Unjoni Ewropea ċi tiżomm mal-valuri prinċipali tagħha u tikkondanna bil-qawwa dawn it-tip ta' din tip ta' persekuzzjoni. U twaqqaf il-konfrontazzjoni brutali titla tħalli joħorġu daw kollha li huma miżmuma u tippermetti n nies tas Sudan jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom inkluż l-Assemblea Paċifika għal darbohra Sinjura Kommissarju l-Unjoni Ewropea trid taġixxi issa mhux iktar tard u tagħmel oppożizzjoni kontra l-gvern ta' Bashir ta' al-Bashir bis-sospensjoni ta' kull għajnuna finanzjarja. Grazzi. E, Grazzi ħafna. Is-Sur Lopez Aguilar. Grazzi, Sur President, Komissarju Malmstrom, fl-aħħar mandat jiena kelli l-opportunità li nkun membru ta' missjoni ta' osservazzjoni elettorali fis sudan Kienet verament ħaġa interessanti tara mod dirett l-eżerċizzju massiv ta' rieda demokratika tal-poplu tas sudan u dan permezz ta' ġurnata twila ta' votar u skrutinju. Għalhekk hija verament ta' niket li għal darboħra edinaw fil-Parlament Ewropew niddiskutu ksur massiv tal-dritti drittijiet tal-bniedem fis-Sudan taħt il-pressjoni tal-President al-Bashir li ġi sentenzjat mill-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja u wassal għal detenzjoni għal dawk l-attivisti li importom mill-istat ta' dritt fis-Sudan. L-ħaġa utli li għandna f'dawn id-diskussjonijiet għanna rappresentanta Olja Mogherini, iżda jagħmel sens li tkun inti l-Kummissarju Malmstrom li inti għandek fidejk il-kummerċ li tara li jkun hemm sanzjonijiet għal dan din it-tip ta' imġiba li assolutament mhijiex aċċettabbli fil-komunità internazzjonali u fid-daw tal-valuri tal-Unjoni Ewropea li għandha propju eh, eh tappoġġhom. Grazzi ħafna. Issa Sur Marjas. Grazzi ħafna, Sur President. Ir-repressjoni hija xi ħaġa li seħħ ta' kuljum fis-Sudan għandhom is-servizzi ta' sigurtà nazzjonali u ta' informazzjoni, servizz ta' informazzjoni, u dawn jarrestaw u jagħmlu jaġixxu bi vjolenza fuq attivisti u studenti kif ukoll dawk li jagħmlu protesti. U dawn żdiedu wara l kriżi ekonomika. Anke jekk is-Sudan huwa pajjiż eh, għani, fil-prattika in-nies iridu jiġġieldu għal anka loqma ħobs. U l-President tal-Bashir suppost għandu jintbat qudiem il-qorti kriminali internazzjonali u jipprova jestendi l-mandat tiegħu. Huwa jemmen li huwa biss b'dan il-mod li ħajaħrab mill-ġustizzja kriminali internazzjonali. Għalhekk għandna nieħdu miżuri għandna nimponu sanzjonijiet għal baxiru ħbib tiegħu għandhom jifmu li ma jistawx jimplementaw il-liġi Islamika ma jistawx imorru kontra l-oppożizzjoni, ma jistawx imorru kontra il-popolazzjoni kristjana. Sinjura Malmstrom, għandna bżonn nimponu miżuri immedjati sanzjonijiet kontra r-reġim tas-Sudan. Grazzi, issa l-kellim li mis? Is-sur Pospixil għal minuta. Grazzi. Ovvjament, jiena naqbel ma l-abbozz ta' riżoluzzjoni li ħankunu qegħdin nivvotaw fuqha illum jiena nara s-sitwazzjoni fis-Sudan bl-istess mod bħal kollegi tiegħi imma nixtieq nirġilkom l-attenzjoni għal fatt ta' niket li aħna qed nitkellmu għal darb'oħra dwar is-sitwazzjoni fis-Sudan. Qed nitkellmu dwar ir-repressjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż Afrikan u s-sitwazzjoni teħrax Jiena ma nafx hekk teżistix soluzzjoni, nixtieq insaqsi lilek, Sinjura Kummissarju. Irridu insaħħu sanzjonijiet kontra dan il-pajjiż. Irridu nwaqfu l-għajnuna li nagħtu l reġim ta' Bashir għal Bashir. Irridu nifriżaw il-kontijiet ta' dan ir-reġim repressiv ħsara ekonomika tista' tkun l-unika mod kif impoġġu pressjoni fuq dan ir-reġim miġnun, imma din mhijiex is-soluzzjoni sħiħa. Dawn ir-riżoluzzjonijiet għandhom valur simboliku kbir u jiena nittama li l-Kummissjoni ħad biddel dan il-valur simboliku f'miżuri u passi konkreti li jkissru r reġim ta' al-Bashir. Grazzi ħafna. L-aħħar kelliem għal dan id-dibattitu jissur ritur Gajs. Grazzi ħafna l ewwel nett hemm bżonn li nagħmlu analiżi ta' dak li qed jiġri f'dan il-pajjiż Afrikan is-Sudan. il pajjiż afrikan is sudan diżgwaljanza, violenza, nuqqas ta' riżorsi fil-popolazzjoni, nuqqas ta' drittijiet tal-bniedem, kif ukoll nuqqas ta' libertà tal-istampa, eċetera. Din hija X-ray li għanna li tiġri f'ħafna pajjiżi tal-Afrika, imma is-Sudan fil-panorama politiku soċjali kurrenti huwa iħassibna dejjem aktar għaliex l-oppożizzjoni qed tiġi sottomessa bi violenza l-gvern ma jippermettix dimostrazzjonijiet u juża il-forza biex iwaqqafhom. U diġà Eh, kien hemm imwiet u nies midruba u miżmuma. Is-Sudan tiftaħ il-bibin fl-2020 u aħna rajna dak li qed jiġri f'dan il-pajjiż u dan ħajwassal għal aktar repressjoni kontra l-oppożizzjoni u ħadd tasal ukoll eh, ħajkun hemm violenzi kontra dawk li ma jaqblux mal-President al-Bashir u dan ħajseħħ ukoll il dawk kollha li huma nisrana nisranija jew li jirrappreżentaw il-fidi tagħhom. Għalhekk hemm bżonn li l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea tieħu miżuri biex tikkassiga l sudan għal dawn il-miżuri ta' dan ir-reġim li qed joħnoq e, bla ebda raġuni l-poplu tiegħu. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l kelma lill-Kummissarju Biex titkellem fit-tmiem ta' dan id-dibattitu, grazzi ħafna sur President Membri Onorevoli, il-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fis-Sudan hija ta' tħassib kontinwu għall-Unjoni Ewropea. Il-loqsma ta' tħassib tagħna huma l-libertà tal-espressjoni, l-assembleja u ta' assoċjazzjoni kif ukoll il-post li dejjem jonqos għal soċjetà ċivili aħna naraw dawn il-drittijiet ċivili qed jonqosu f'dawn l-aħħar eh, ġimgħat. Bir-risposta tal-Gvern ta' Sudan eh, il-protesti li rajna minn Diċembru minħabba eh, l-ispejjeż li qegħdin jiżdiedu kif ukoll in li għandhom il-reġim risponda billi uża il-forza bl-ammunizzjoni, bl-armi, tear gas, etc. Iktar minn 40 persuna mietu u aktar minn 800 persuna huma arrestati. Numru ta' eh, mezzi ta' xandir inkluż eh, gazzetti eh, ġew waqfa U l-istess imur għal ċertu medja soċjali biex ma jkunx il-koordinament bejn protestaturi. L-Unjoni Ewropea verament eh, tkexket bluzu ta' tear gas kontra il-tobba u l-pazjenti fl-isptarijiet fl-istqarrijiet riċenti fuq il-protesti aħna t-nistennew li l-gvern jeħles il-ġurnalisti kollha l-membri tal-oppożizzjoni daw kollha li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u l-protestaturi kollha l-oħra li huma arrestati b'mod arbitrarju. Aħna rridu li jkun hemm investigazzjoni sieħa fil-limwiet u l-abbużi reċenti u vitali li dawk li huma responsabbli ikunu responsabbli għall azzjoni tagħhom u innaħat naħat kollha għandhom ikollhom ċertu kontroll u ma jibqgħux jużaw il-vjolenza biex naqsu il-tensjoni tas-sitwazzjoni il-gvern tas Sudan irrid jippermetti lil persuni tas Sudan biex jużaw id-dritt kostituzzjonali tagħhom li esprimu l-opinjonijiet tagħhom mingħajr biżat. Għanna u kol bżon ta' riformi politiċi u ekonomiċi biex indirizzaw il-problemi li l-popolazzjoni u l sfid li l-pajis qed jifaċċa. Aħna ħankomplu nappoġġaw id-drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali fis-Sudan kif ukoll nappoġġaw il-ħidma tas soċjetà ċivili bil-mezzi differenti li għandna d dispożizzjoni tagħna palma tafu relazzjoni tagħna mas Sudan huwa affettwata mill-mandat ta' arrest tal-ICC kontra l-President Bashir kif ukoll deċiżjonijiet sussegwenti tal-Sudan li ma jirrevedux il-ftehim ta' Kotonu. Għalhekk dan ifisser li s sudan m'għandix dritt tal fondi mill-IDF imma il-pajjiż jinsab situazzjoni ekonomika u soċjali verament gravi u dawn ikollhom impatt anke negattiv fuq ir-reġun. Għalhekk aħna minna miżura ta' miljun euro sentejn ilu għal benefiċċju tal-popolazzjoni dan ma jfissirx li aħna qegħdin nappoġġaw it-tmexxija politika dan il-flus jasal permezz tal-Fond ta' Emerġenza tal-Unjoni Ewropea, il-Fond Fiduċjarju għall-Afrika u jrid tejjeb is-sitwazzjoni tal-iżjed gruppi vulnerabbli. Aħna ħankomplu nqajmu tħassib tagħna fl-involviment tagħna mal-awtoritajiet tas-Sudan f'kull livell aħna nkomplu nuru anke l-appoġġ kontinwu tagħna għall-użu tal-istrument ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Din hija xi ħaġa li diġà dat fondi l-numru ta' proġetti fuq il-libertà tal-istampa kif ukoll drittijiet soċjali, ekonomiċi u edukattivi fis-Sudan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Kummissarju Malmstrom hemm sitt riżoluzzjoni abbozz fit-tmiem ta' din id-dibattitu mbagħad il-votazzjoni ħassir ovvjament illum. Dalwaqt fil-fatt. Mela. Ħan eh, nissospendi s-seduta. Nerġaw. Niltaqgħu mbagħad għal-votazzjonijiet. Grazzi ħafna l-kummenti kollha tagħkom u grazzi ħafna l-Kummissarju. President. Il-President. Good afternoon, colleagues. Wara nofsinhar tajjeb eżis kollegi, mela l-votazzjoni se tibda jekk jaġobkom fl-offsinhar suppost issa sentikom 30 sekonda biex tieħdu kollha postkom jekk jaġobkom. Nirringrazzjakom ilkoll u grazzi għal dawk li qegħdin jgħini biex nipprovaw ikollna l-iskiet fil-Parlament għandna rapporti li għandna bżonn nivotaw imma qabel nixtieq nagħti lis-Sinjura Perry għax tixtieq il-kelma. ngħaddielek. Thank you very much, Madam President. Dear... Grazie ħafna, President, sis kollegi. Dalodu, Hans Bursman, ġurnalista Olandiż, ġie espuls bl-astennija mit-Turkija u lek insaqsu jekk aħniex eh, qed nittrattaw eżempju ieħor kif il-ġurnaliżmu qed jiġi msikket fit-Turkija. Nixtieq insaqsi lill President Tajani biex jikkontatta l-awtoritajiet Torok biex isaqsi għal raġunijiet tal-espulsjoni tagħha ma kienx hemm raġunijiet ħlief, raġunijiet vagi marbutin ma' xi terrorizmu u għalhekk nixtiequ nerġgħu nitkellmu fuq it-tħassib tal-Parlament meta niġu għal ħelsien tal-kelma u tal-istampa fit-Turkija. Grazzi ħafna. Thank you, Madam. Grazzi ħafna, Onorevoli. Għandek l-appoġġ tal-Parlament jiena bħala ek ġurnalista wkoll ovvjament se nwasslu l-messaġġ lill President Onorevoli Wolf. Grazzi, President jiena qed nipprovaw suppost hawnhekk inresqu l-points of order u nindikaw liema hu l-point of order liema paragrafu u biex ma domux il-proċeduri u intkom tajduna da kollu imma jekk jiena għandi intervent bħal dak ta' qabli il-Parlament jista' jgħidli liema regola mill-point of order tkellmet il-kelma ta' qabli biex hekk jiena nkun nista' nuża l-istess fil-futur. Grazzi. Mr. Wolf, I... Sur Wolf, is-servizzi se jkontattjawk il-ġar tiegħek, il-kollega tiegħek, is-Sur Stoċnic, irid il-kelma jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Bilbao Barandika u qalet li f'emiċiklu li kienet tagħmel referenza lil ċert ti kellima u forsi nixtieq l-attenzjoni tagħha u ddur ftit hi hawnhekk ma' nisa oħra u ma naħsibx li għandha bżonn tagħmel kummenti fuq dawk li suppost edinaw jew mhux suppost edinaw. Mela kollegi jekk ġobkom immorru għal vot u nibdew bil-ewwel rapport li għandu x'jaqsam mal-Azerbajġan l-iktar il-każ ta' Mehman Husekhnov u s-Sinjura Holmes inti saqsejt il-kelma u vera. No, so... Le, Anzi, Iva, kena negozjati tajbin ħafna fuq din ir-riżoluzzjoni mal-kollegi tal-gruppi kollha li firmaw kollha r-riżoluzzjoni imma għandi bżonn inressa żewġ emendi bil-fom li huma tekniċi. Imma nixtiequ li din ir-riżoluzzjoni tkun sew. U għalhekk jiena kont qed nistenna li kolli l kelma fuq punt B u C tar-risoluzzjoni tagħna ma nista' inressaq jekk taqblu iż-żewġ emendi tekniċi issa u għalhekk nixtieq illi taqblu mal-bidliet li ġejjin fuq punt B tar-riżoluzzjoni. Meħman Husseinov li se jiġi rilaxxat f'Marzu tal-2017 għandu qudiemu possibilità ta' żieda ta' terminu ta' ħabs minn 5 ta' 7 snin fuq eh, charges mhux skont l-artiklu 352 u biss taħt l-artiklu 372. Din hija l-ewwel emenda tiegħi bil-fom. It-tieni emenda bil-fom tiegħi għandha x'taqsam maż-żjara ta' delegazzjoni tal-EEAS lejn il-ħabs fejn jinstab Mehman Husseinov u din iż-żjara ma kinitx fl-10 ta' Jannar imma fil-11 ta' Jannar. U wara li l-Kummissarju qal fid-debattitu illi skont li EAS Mehman Husseinov spiċċa l strajk tal-ġuħ tiegħu waħda mir raġunijiet tad-dibattitu risoluzzjoni tagħna tal-lum jiena bżonn li ngħid hawnhekk ukoll illi l familja u l-avukati ma jistgħux jikkonfermaw illi spiċċa l-istrajk tal-ġuħ tiegħu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u insaqsikom illi tappoġġaw dawn il-bidliet tekniċi iva. Grazzi Sinjura Holmes għam daw iż-żewġ emendi tekniċi hemm xi ħadd kontra mhux il-każ. Mela issa nibdew il-votazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. And the vote is now Votazzjoni magħluqa. u ġiet adottata. Tajjeb wis, issa immorru għal mozzjoni konġunta minn sitt eh, partiti politiċi fuq is-Sudan. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa morru għal rapport fuq il-decommissioning nukleari bħala programm ta' assistenza għall installazzjoni tal-poter nukleari Ingarina mis-Sinjura Holmes, votazzjoni miftuħ, votazzjoni magħluqa. Għaddiet, grazzi ħafna. Issa mmorru għal rapport ta' Perinski fuq l-attivitajiet tal-EIB Eh, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. U eh, din ġiet adottata issa r-rapport ta' Svoboda fuq it-talbiet tal-istituzzjoni transfrontiera ta' opri tal-arti u bejni kulturali misruqa waqt konflitti armati u gwerre votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. U dan ir-rapport ġie adottat. Issa mmorru għal punt li jmiss ir-rapport Regna fuq id-deċiżjoni li nidħlu f'negozjati għabbażi tar-rapport tas-Sinjura Regna fuq il-konversjonijiet merċes u diviżjonijiet transkonfinali hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem fuq dan il-punt tajjeb wis issa d deċiżjoni tmur għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa u dan eh, jidher illi deċiżjoni tal kumitat eh, ġiet approvata u tistaw titlu fin-negozjati issa morru għal punt fuq id-deċiżjoni fuq is-sajt abbażi tar-rapport Aguilera Garcia fuq l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-punent tal-Mediterran hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem fuq dan il-punt ir-rapporter jekk jogħġbok iva, Sinjura Aguilar Garcia tixtieq titkellem nadilek il-kelma onorevoli. Grazzi ħafna, kalma, kalma, eh, se toqogħdu tajtu, le, le, eh, smawni, mela, fuq dan il-mandat l-ewwel net tal-ewwel derba irid ikun hemm pjan għas-sajt għall-punent tal-Mediterran. U għalhekk dan huwa l mandat aħna għamilna sforz kbir biex naslu għal dan il-ftehim, kena 24 u anki sal-aħħar minuta stess u għalhekk aħna nixtiequ li naslu dan il-ftehim, aħna għammina hekk u bil-vot tagħkom se jkunu l-possibilità illi nkunu nista' l-ewwel derba illi l popolazzjoni tas-sajt ikollu pjan globali din hija opportunità tad-deb jekk ngħidu le għal dan il-mandat maħnis se il-pjan l-Mediterran tal-Punent. Grazzi ħafna lil kulħadd. Jekk joġobka m'hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem mhux il-każ, mela ħen nivvotaw il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali u votazzjoni issa magħluqa. Eżis kollegi, issa l kumitat jista jipproċedi u jidħol fin-negozjati. Grazzi ħafna. Issa mmorru rapport li jmiss. Well, in very good humor today. I hope it remains. Kulħadd għandu eh, eh, għed eh, burdata tajba l-lum, tamma li tkompli mela il-protezzjoni tal-budget tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fil-gwad tal-Stat dritt fl-Stati membri, Sur Savamar għandek il-kelma, rapport tal-Sur Rubjal u Savamar. Grazzi ħafna, President. Wata mill-iżjed affarijiet importanti, jiġifieri bżonn li nappoġġaw dak li għandna bżonn biex nappoġġaw id-demokrazija hija huwa l-istat ta' dritt. Il-majnament tal-istat ta' dritt huwa perikolus għax iwassal għal djufija f'elementi oħra tal-demokrazija u għalhekk qed nivotaw f'dan ir-rapport. Nixtieq nenfasizza li dan ir-regolament għandu l-bażi legali tiegħu fil-regolament finanzjarji l-artiklu 322 tal-trattatu mhux fl-artiklu 7 dan jitratta l-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni mill-nuqqasijiet ġenerali frigward tal-istat tad dritt. Punti ieħor importanti li rridu nifhmu frigward ta' din proposta huwa li jrid ikun u għandu jkun l-istess konsegwenzi budġetarji għal kull stat membru li se jmajna l-istat ta' dritt. Se kollok l-istess konsekwenzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sarva ma' mela eh, vozzjoni nominali biex nirriġett biex ma naċċettawx l-azzjoni mill kommissjoni vozzjoni miftuħa, vozzjoni magħluqa. Maddiċ. Sir Sarva ma' għandek emenda orali x'tipproponi? proponi? Grazzi ħafna President. Mela l-emenda rurali tinqara l-prevenzjoni u sanzjonament tal-evażjoni tat-taxxa u l-funzjonament kif suppost tal awtoritajiet li kontribwixxu għal kooperazzjoni e amministrazzjoni f'kwistjonijiet tat-taxxa. Jiġifieri nħassru l-kliem u l-kompetizzjoni tat-taxxa għax il-kompetizzjoni tat-taxxa hija fil-kompetenza ta' taħt il-kompetenza tal-Istati Membri u bekk m'għandix tkun ma jridx ikun hemm riferenza għal dan tan rapport. Hemm xi oġġezzjonijiet għalih? Iva, għanna oġġezzjonijiet grazzi? Mela, ħudu postkom se nivvotaw fuq dan? Mela se naqra eżattament fuq xiex se naqra se nivotaw il-blok tal-emendi mill-Kumitat Responsabbli li jinkludi l-emenda wieħed u 41 kif dawk favur dawk kontra mela se nikkontrollaw fuq dan Maluqa, votazzjoni magħluqa fuq il-kontroll mela għaddiet mela n-naddu l-emenda 36 votazzjoni nominali eh, eh, votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Għaddit 72 favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. 29 favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. L-emenda 81 favur. Tridu eh, nikontrollaw il-29? Le, 81 favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. 73 favur. Kontra Astenzjonijiet maddiċ. 69 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 45 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit 62. 82 favur kontra astenzjoniet maddiċ 70 favur kontra astenzjoniet maddiċ 71 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 57 sa 61 de favur kontra astenzjonijiet għaddit. 76 u 77 jaqaw 79 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 80 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Il-Komissjoni, proposta tal-Komissjoni permess tal-votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni issa maloqa. u għaddit. Mela senat il-kelma li s-Sinjura eh, Garbdia Zabal Rubjal biex tikkumenta grazzi ħafna skont il-konferenza tal-presidenza tal deċiżjoni maħruġa jiena nitlob li l-Parlament jirreferi l-kwistjoni lura għall-kumitati responsabbli għall negozjati mal-istituzzjoni skont ir-regola um, xirqa. Votazzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddit mela. Il-kwissjoni se terġa' tintbagħat lill-kumitat ehm, responsabbli għan-negozjati. Ngħaddu għar-rapport tal-Gigol fejn qed nistabilixxu l-programm tal-fiskali sa' kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni l-emenda numru wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 2 u 3, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa, votazzjoni issa magħluqa. Għaddit. għandi tajt il-President wara l-emenda wieħed ċepet nejn taqa u issa vozzjoni proposta eh, fuq il-proposta tal Komissjoni, vozzjoni nominali, miftuħa, ma loqa. U għaddit issa nagħti kelma li sur Gigold. Jina ma tlabt biex nitkellem, ovvjament irrit jieġa jintbagħat l negozjati għan-negozjati interinstituzjonali. Iva se nresaq din proposta lilkom favur kontra assenzjoniet? u bekk għaddiet Sir Gigold. Prosit nistgħu ngħaddu għal eh, rapport li jmiss ta' Valero l-istabilment tal-programm drittijiet u valuri. Żewġ emendi, wieħed wieħed tlieta, wieħed wieħed erba' vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa u maloqa. U maddiċ, mela, il-blokka li l-miss il-favur. Eh, eh, Kontra. Astenzjoni ta' d-ditt, 21, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa u maluqa. Għaddit 73 l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. U inqalqet mal-loqa. Għaddit, it-tieni parti, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa u mal-loqa. Maddiċ. Proposta ta' komissjoni permessa vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa, mal-loqa. U għaddit, Valero, Signora, skużani, Għandek il-kelma. Mikrofono għal-kellima. Skużani. Nixtieq li din kwistjoni tiġa titbat fil-Kummissjoni għan negozjati interistituzzjonali skont ir-regola 59-4 daqshekk minn għandi. Grazzi ħafna, Signora Valero. Mela, votazzjoni fuq dan favur kontra assenzjonijiet għaddit u il-kwistjoni se terġa' tinbagħat lura għan-negozjati interinstituzzjonali mela l rapporti sa tal-Urġef fuq l-istrument Ewropew sigurezza nukleari li komplementa l-istrument tal-viċinat għall-iżviluppu għall-kooperazzjoni internazzjonali l-emenda wieħed sa 47 favur kontra astenzjonijiet għaddit 48 favur kontra assenzjoniet m'għaddiċ. Il-proposta tal-Kummissjoni permessa vozzjoni nominali vozzjoni miftuħa. Maloqa. Għaddit. Issa naddu għal rapport ta' Sinjura Komi fuq il-ġlida kontra l-lastart fit tranzizjonijiet kummerċali eh, paragrafu 4 l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra assenzjonijiet assenzjonijiet se nikontrollaw dan. Nikkontrollaw it-tieni parti. Il-votazzjoni hija magħluqa issa u għaddiet l-emenda numru 1 votazzjoni miftuħa, magħluqa. Għaddiet l-emenda 2 votazzjoni miftuħa u votazzjoni magħluqa. Rejected. Maddiċ, l-emenda tlieta l-votazzjoni miftuħa, l-votazzjoni nominali, votazzjoni magħluqa. Għaddiet, riżoluzzjoni mm, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, grazzi ħafna. Naddu issa rapport ta' Sinjura kappel rapport annwali fuq l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank ta' Investiment Ewropew, Rizoluzzjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u dik għaddiet. Issa r-rapport li jmiss fuq eh, l-integrazzjoni differenzjata ta' Sur Duran votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet, grazzi. Issa l-aħħar rapport tagħna tas Sur Linen u tas Sinjura Tum, paragrafu 8 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 16 l-ewwel parti votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Ir-riżoluzzjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa u tiġi adottata wkoll. Grazzi ħafna kollegi. Thank you, colleagues. If you could leave the chamber, I will proceed with the explanation. Grazzi kollegi, ma lejk tistaw toħorġu, nkomplu bil-spiegazzjoni tal-voti. U aħna nistaw nkomplu bis sal-3 kwart. Naddu issa għal rapport Burger. Naddi il-kelma li Sinjura Curtin Darling għal minuta. I don't see Madam Curtin. Minu xet nara Signora Curtin Darling fil-kamra, mela. Isur Xoxniev. Nasa itti ċempel. At the moment. I'll move to Mr. Zahadril. Nad il-kelma mela Sur Zahadril. Għal minuta l-ispiegazzjoni tal-vot fuq il-rapport program. I'm not making much progress. Il-minet nasal imkien. Explanation of votes. I'm going to move. Nadi għal rapporti jħorum mbagħad niġu lura għal dan ir-rapport iżjed tard nixtieq nitlob lill-kollega Howard għall-ispjegazzjoni tiegħu fuq ir-rapport ta' Fernandez Gutilero fuq il-programm Invest EU. Uh, madam president um, when i meet people who uh, participate in europe jiena meta niltaqa' ma' nies li jipparteċipaw fi programmi tal-Unjoni Ewropea jitkellmu dwar il-bżonn ta' semplifikazzjoni Aħna għanna xi simplifikazzjoni bħala riżultat ta' dan ir-rapport għandna tnaqqis fil-soppa eh, ta' itri li nindirizzaw kuljum għandna 13 eh, servizz li qed jingħaqdu flimkien f'punt ta' kuntatt wieħed. Jiġifieri din hija simplifikazzjoni u din is-simplifikazzjoni twassal ukoll għal ċertu flessibilità tagħti flessibilità sabiex inkunu nistgħu eh, infittxu programm li forsi ma jidħolx f'dak li kien hemm qabel. 38 biljun tal-budget bħala garanziji mbagħad hemm 9.5 biljun eh, minant imsieħba reġjonali oħra. U dan iwasra 650 biljun flok dak li kalkulat il-Kummissjoni. Dan huwa dan juri dan jista' jasal postijiet fejn l-investiment kummerċjali ma jasalx u dan jista' jwassal għal subija reali għal ġejjieni tal-tkabbir ekonomiku. Grazzi, sa' Signora McAvey. Bħalissa, uh, uh, Palissa, il-livell ta' protezzjoni tal-investiment ma jilqawx għall-bżonnijiet strutturali tal-Unjoni Ewropea u mhumiex tibdil teknoloġiċi fuq meda twila ta' żmien il-kompetizzjoni globali u tibdil ta' soċjetà għandu bżonn ta' appoġġ kontinu għalhekk jiena nappoġġa dan il-fond, fond Invest EU għaliex dan jista' jgħin sabiex niżviluppaw riċerka u d-digitalizzazzjoni ovvjament u dan jista' jwassal għall impigi u ħolqien tal impigi kif ukoll nilħu l għanijiet tal eh, ta' Pariġi tagħna u ninvestu wkoll fl-edukazzjoni kif ukoll taħriġ professjonali. Beneficjarju interessanti partikolari ta' dan hija Rumanija għanda tkun Rumanija. Ir-riżorsi umani ta' Rumanija huma b'saħħithom ħafna fuq dan issa ngħaddu rapport fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Mela, jekk joġbok nisa' il-kelma biss jekk ikollok il-mikrofonu mixaw. Iva, jiena staqsejt fuq eh, biex nitkellem fuq l-Amerika ċentrali kif ukoll fuq dan ir-rapport. Żgur, Sur M'intix fil-lista fuq lista tiegħi għall-Amerika ċentrali u jiena ħallejt għall-aħħar eh, saqsejt għal tliet kollegi u ma kinux hawnhekk, ma jiena kontaw. Nistgħu nistgħu insiduk mal-lista, x'erġa' niġi lura dan ir-rapport. U inti kont fuq it-telefon jiddispeċini, ma rajtnix jew ma smajtniex. Iva, minu toħra, issa il-rapport huwa r-rapport mato fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Is-Sur Morel nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signor President. Aħna għadna kemm ċelebrajna 20 anniversarju tal-Euro u tajjeb li nkunu kritiċi fuq il-politiki ta' dak li kien hemm fir-rapport eh, tal-2017 tal-BCE. Iva, jekk il-quantitative easing kellu rwol importanti għazama tal-euro u biex nagħtu eh, tip ta' appoġġ lill pajjiżi tal-nofsinhar tal-Ewropa li għaldhom minn żminijiet ħorox, veru li dawn il-politiki mhux bizzejiet U apparti l-politika espansjonista ta' investiment li tippermetti konverġenza eh, tal-pajjiżi tal-Euro, rapport li ġie propost jieħu il-doksa eh, normali li għandna bżonn nagħmlu riformi strutturali u għalhekk dan se jkun ta' ħsara għal pajjiżi ta' nofsinhar. Jiena stajt nivvota dan ir-rapport li kieku ressaq soluzzjonijiet skiku tkellem fuq l-investimenti, trasferimenti, e, dak li tagħmel il-BCE, imma xejn minn dak kollu, ħasra għax nasib l-Ewropa għaj ah, ilha aħjar minn hekk. Grazzi ħafna kollegi mela semmur lura l-ewwel rapport fuq l-Amerika ċentrali se nsaqsi lis sinjura Curtin Darling, però minni qed nara imur għal tini isem is-sur Sosnich għandek il-kelma għal minuta għall ispjegazzjoni tal-vot tiegħek. Grazzi ħafna, President, jina votajt kontra dan ir rapport Għax dan huwa rapport fuq il-kummerċ, allegatament, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Ċentrali. U meta niġu għall-Unjoni Ewropea u firmatarji oħra għaliex ikonna bżonn indaħlu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri ftehim kummerċali. Speċjalment meta nafu għaliex hemm bżonn ikonna kapitlu speċifiku fuq dan is-suġġett. Anki titlu hemm għal dan il-kapitlu kum kummerċ hija uh, femminili, forsi Kopernikus ukoll kien uh, mara allura. Ah, dziękuję pani Nikellim li mis. Grazzi ħafna President. Is-sur Zahradil ma stajtx nivvota favur dan ir-rapport anki jekk nappoġġa l valuri tal-implementazzjoni ta' temiet simili imma dak illi jiffastidini huwa element li ma nistax nappoġġa din l-idea ta' sanzjonijiet matul il-proċess ta' reviżjoni ma naħsibx sanzjonijiet huma metodu effettiv biex intejbu l-implementazzjoni. Ovvjament għandna bżonn nkunu mħassbin so fuq id-dritti tal-bidem f'dawn il-pajjiżi u fuq l-ambjent ukoll. Imma maħnis nsolvu l-affarijiet permezz ta' sanzjonijiet, hemm strumenti oħra nistgħu nużaw. U bħala President tal-Kumitat tal-Kummerċ jiena dejjem kont kontra is-sanzjonijiet u għalhekk jiena ma stajtx nivvota favur. Thank you, Madam Deputy Speaker. Grazzi, eh, Signora Deput ehm, eh, President. L-approċċ tal-Unjoni Ewropea l-Amerika Ċentrali turi organizzazzjoni li hija mħasba fuq l-esportazzjoni tal-ideoloġija daqs kemm hija bħal xi reġim ieħor bħal Russja pereżempju jew xi organizzazzjoni ġdida oħra li trid li l-bqija tad-dinja tikkopja għax it-trattati kollha tan unjoni Ewropea mar-reġjun tal-Amerika Ċentrali kienu bbażati fuq l-idea li jista' jkun hemm l-integrazzjoni kullimkien irid ikun blok to blok u ma jridux jagħmlu xi ftehmiet kummerċjali mal-istati eh, membri individwali. Eh, xi eh, l-istati tal-Amerika Sestali jridu jidħlu fil- Ehm, fil-organizzazzjonijiet u jiena nifhem il għaliex dan qed jixri, nifhem li n kifem hawnhekk li eh, dan il-mod biss u eh, nimxu l qoddim u qed jafsu biex id-dinja tibqa' timxi eh, b'dan il-mod issa il-realtà hija li l-oppost u għal verità fil- president twaqqa ehm, il-kellim. Il-rapport ta' Sur Torvalds, sistema Signor Sor Moral, għandek il-kelma, għandek. Eh, iva, grazzi ħafna, Signor Presidenti, ma jena se netkellem fuq l-Unjoni Bankarja, suppost naqblu, tajjeb. Xbiko moti. Nista' nibda, grazzi. Mela, 10 snin wara l-kriżi finanzjarja li ġabet erda sħiħa fuq l-ekonomija dinija m'għandniex l-Unjoni Bankarja u il-banek sistemiċi ma' żewġ smantellati huma ta' teddida s-soċjetà tagħna mħabba l-instabilità kronika tagħhom u nafu jekk tfaqqa kriżi oħra l-istati se jkollhom idaħlu idhom fil-but kif, kien il każ ukoll fl-2008 għalhekk il-wedid fuq it-tweġibiet tal-krisi tal-2008 kienu ehm, ehm, medda ħafna ma, ma, eh, dawl u għal daqstant bżonn noħorġu minn dawn l għaxar snin neoliberali u għalhekk għandna bżonn ta' tweġibiet eh, kif suppost. Għandna bżonn niseparaw il-banek tal-investiment u l banek tad-depositu. Għandna bżonn eh, nkissru r rabtiet li għandna mal-austerita, għandna bżonn ta' iktar shadow banking, anzi għandna bżonn ma nkomplux bix shadow banking għax jata ta' stabilizzazzjoni l-ekonomija ġenerali u l-kriżi qiegħda qudiemna x'se nagħmlu. Mela r-rapport li jmiss jitratta il ftemit komerċali bejn il-Kolombja u l-Unjoni Ewropea iżda l kelima mhumiex fil-kelma iżda ngħaddu għall-rapport li mis is-Sinjura Xrojdova. Grazzi ħafna. Għannek għanna rapport fil-gwad tal program tal-valuri qed nifhem fuq id-drittijiet fondamentali? Iva. Grazzi ħafna għal-kelma, Sinjura um, ehm, President, jina nispiega il għaliex jina ma stajx nivvota favur dan il-rapport. Kulħadd eh, għandu għal-qalbu l drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea għalkemm il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea huma demokratiċi u jappoġġaw il-prinċipji bażiċi m'għandniex m'għandniex nipqaw hemmhekk irridu napoġaw il-drittijiet anki jizjet minn hekk dan ir-rapport imur lil in minn dan jiena ma naqbilx mar-rakkomandazzjonijiet tal-25 tal-lista tal-, -tal tal-Konvenzjoni ta' Istanbul dana jibqa' taħt is-sovranità tal-Istati Membri jiena rakkomanda l-idea li ġiet approvata fil-rapport li servizzi li għandna x'għasu mas-saħħa u ma' drittijiet tal-reproduzzjoni sesswali li jinkludu l-abbort legali jikkostitwixxu wieħed mill-vjolenzi fuq in-nisa. Grazzi ħafna. Għalija Għalija u l-sendiz l-ora punt tal-2017 kien l-istwaqif tal-pilastru soċjali u iċ-ċittadini jaraw drittijiet soċjali bħala wieħed mill-iżjed valuri importanti u dinja waħda mill-ewwel affarijiet li l-baranin jitkellmu fuq u meta jitkellmu fuq il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Imma fid-dar tagħna l-affarijiet huma il-bot minn perfetti dak li verament jinkwetana huwa ir-rapport mill-Aġenzija tal-Drittijiet Fundamentali fuq il-Drittijiet tal-Bniedem u Diskriminazzjoni di għada Eh, problema għal ħafna nies kif ukoll id-diskors ta' mibeda online li qed jipoġġi riskju ħafna Ewropej eh, politika ineffiċenti ta' integrazzjoni eh, twasal problemi ħabba l-immigranti fil-li ma, li fostna. L-FRA għandha bżonn ta' mandat ikbar imma dan huwa suġġett li għadu fidejn l-istati membri iżda ovvjament jien votajt favur dan ir-rapport. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna issa sinjura Vishnevska li mhix qiegħda fil-Kamra, allura Sir Hannan li mhux jagħtaw laqqas, is-Sinjura Meyer. Grazzi ħafna, Sinjora President. Aħna ġiexejna bil-mod fuq l-Ungerija u issa l-Kunsil rrit jagħmel segwitu kemm jista' jkun urġenti fuq il-proċeduri ta' artiklu 7 għaliex il-valuri maqsuma Ewropej tal-demokrazija liberali huma importanti ejja ngħidu l-affarijiet kif huma. Università li ġiet imġiela toħroġ il-libertà akademika ma diġ teżisti il-minoritajiet qed jiġu eh, trattati ħażin, ġifieri moralment u strateġikament ma nistgħux naċċettaw il-min estrem, ma jekk ma naġixxux inċalqu ċentru tal-gravità tal-politika rajnija fil-lingwaġġ li ntuża dwar ir-refuġati li qegħdin ehm, jerqu l-Ewropa u din ġiet tollerata qed naraw anke fl-istorja tagħna u l-orrur li kellna fil-tieni gwerra dinjija dawn huma li ninjoraw l-affarijiet li ma jġbunix qatt ma ħadmet u qatt ma taħdem. Grazzi ħafna issa il-rapport li jmiss fuq il-dekomissjoni nukleari, dekomissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari tal-Ignalina. Is-Sur Zambaski, grazzi jina votajt kontra rapport tal-kollega tiegħi mhux għaliex aħna m'għandniex nallokaw il-finanzjar il finanzjar għad dekommissjonar ta' din il-faċilità ta' dan l-impjant nukleari imma għaliex jiena kontra li l-Unjoni Ewropea iġġiel l-deċiżjoni tagħha fuq ċittadini, ċittadini għandhom id-dritt li jiddeċidu huma dwar ħajjithom u dan huwa dak li għandu jirrappreżenta għandha tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea. Jiena favur dawk li votaw kontra dittatorja tal-Unjoni Ewropea. Bulgarija għamlet l-istess. L-Unjoni Ewropea b'mod mhux demokratiku ġalet lil bulgarija u l-Rumanija jagħmlu dekommissjonar ta' impjanti nukleari tal-produzzjoni tal-elettriku kien ċar mill-bidunet li dekommissjoni ta' tliet impjanti kienet deċiżjoni stupida u mhux effettiva u minkejja dan l-Unjoni Ewropea ġalet li l-istati membri repressivi eh, jagħmlu rida tagħhom. Grazzi sta' surfarija. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex l-impjant nukleari ta' Ignalina fil litwania toħloq ħafna tħassib. Iż-żewġ reatturi nukleari huma eh, obsoleti huma simili għal dawk li kienu jintużaw f'Chernobyl. Urridu naraw il-qasam tal-izman tal-lament tal-impjanti nukleari kien hemm investimenti differenti għal dan irridu naħsbu fil-każ eċċezzjonali tal-prinċipju ta' min nġese ħallas, irridu naħsbu dwar l-elementi radioattivi. Għalhekk l-Unjoni Sovjetika imponiet fuq il-Litwanja li jagħmlu dawn l-impjanti, reġun ħafna iżjed wiesa. Għalhekk irridu naħsbu dwar kapaċitajiet finanzjarji tal-Litwani. Għalhekk għanna bżon, għandhom bżon il-Litwanja li waslu l-enerġija u dan għal spejjeż u li nħafna li kiena naħseb li l-kofinanzjar tal-Unjoni irrid isir. Imma nispera li dan il-każ jista' jkun ta' eżempju għal stati membri oħra. Grazzi. Thank you, Mr. Poshpish. Grazzi ħafna, Reveli Pospisil. Grazzi ħafna, Signora President. Jena votajt favur din il-proposta. Naħseb hija ħaġa tajba illi impjant perikolus tat tip sovjetiku ġie dekommissjonat huwa fl-interess tal-Litwanja kif ukoll tal-Ewropej. Bħala tifel niftakar l-isplużjoni ta' Chernobyl fiċ-Ċekoslovakkja. U kien hemm ukoll impatt fuqna wkoll kienet deċiżjoni tajba u tajba wkoll li l-Unjoni Ewropea qed tinvolvi ruħha fid-dekommissjonar tal-impjant nukleali u tipprovdi l mezzi finanzjarji. Ħaġa tajba illi nżommu l ratio kif suppost tad dekommissjonar ta' dan l-impjant tant perikolus. Kontribuzzjoni pożittiva min-naħa tal-Unjoni Ewropea li raġunijiet ta' sekurtà ehm, kienet għalettiva meta l-Litwanja issieħbet fl-Unjoni Ewropea issa mmorru għal għal rapport fuq protezzjoni tal-baġit fid-dawl tal-istat tad dritt. Is-Sinjura Schrojdova. Uh, thank you very much. Uh, uh, se cílem... Grazie ħafna, Signora President. L-lan u l-inil tal- ta' dan ir-rapport xi ħaġa li nista' naqbel miegħu imma nixtieq ngħid illi l-Unjoni Ewropea hemm bżonn jkollha strument biex tissanzjona pajjiż illi minħabba nuqqasijiet sistemiki fis-sistema tal-ġudikatura ikun jeżisti periklu għall interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea anki jekk ma naqbilx ma' ċerti aspetti tal-proċess, naħseb illi nistgħu eh, negozjaw sew naslu soluzzjoni fit-trilogi. Minkejja ċerti oġġezzjonijiet nikkonsidra importanti l-Unjoni Ewropea jkollha strument bħal dan. U għalhekk ivvotajt favur. Madam McAvey. Mhm. <coughs> Signora McAvey, grazzi ħafna. Ir-regolamenti ħares il- il-flejjes Ewropej riskju tal-flejjes ehm, Ewropej huwa ogħla f'dawk l-istati membri li ma jirrispettawx l-istat ta' dritt meta l-indipendenza tal-ġudikatura tiġi medda jew id-deċiżjonijiet ikunu arbitrarji dawk mill-awtoritajiet pubbliċi li ma jiġux korretti jew sanzjonati. u fejn id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet huma ristretti tal-istampa ħafna deċiżjonijiet li jittieħdu fir-Rumanija dan huwa l-każ ukoll f'dawn il-pajjiżi fejn l-istat fejn l-istat tad-dritt mhuwiex rispettat il-flejjes Ewropej huma huma perikolati u bekk ir-regolament jagħti l-possibilità li jissospendu l-ħlasijiet imbagħad l-istat irid iħallas mill-baġit tiegħu stess u ma jeħdux il-finanzi sakemm jirremedjaw il-diffikultajiet tagħhom. L-Onorevoli Baski issa. Grazzi ħafna, eh, Signor President, jiena votajt kontra dan ir rapport għax jiena ma naħsibx li l-proposta tal-Komissjoni bla darba għandna proċedura u artiklu 7 dan jwassal għal pis amministrattiv dak li ġi votat hawnhekk qed jintuża biex niġġieldu l-opponenti politiċi jina ma naħsibx li ċittadini Ewropej għandhom iħallsu għal dan għax huma l-benefiċjarji ħarin tas-sistema. Dan huwa ipokrizija l-eżempju tal-Polonja u l-Ungerija huma ċari l-interessi tal-Ewropa tal-Punent m'għandhomx jipprevedu fuq l-interessi tal-Ewropa tal-Lvant. Aħna naraw dan fil-pakett tal-mobilità. Dan se jwassal għall xejma xejn tajjeb se joħroġ minn dan. L-Onorevoli Pospixil issa. Grazzi ħafna jiena bqajt lura l-ħafna żmien jekk għandix nappoġġa jew jew nastjeni mir-rapport fl-aħħar astjenejt. Jiena nilqa il-fatt li l-Unjoni Ewropea trid tħares il-valuri tagħha eh, l-istat ta' dritt huwa wieħed minnhom din hija ħaġa tajba iżda min-naħa l-oħra dan ir-rapport mhux tajjeb għalina għandna kwistjonijiet kontroversjali involuti bħal pereżempju s-servizz legal tal- tal-Konsill qal minkejja l-isforzi biex insibu eh, kompromess għad fadal il-kwistjoni tal-bażi legali u bekk jiena se nkompli noqgħod attenta dibattitu fuq dan il-punt iżda għandna nkunu ċerti li qed nadottaw proposta li tiġi mill-bażi legali tal-Unjoni Ewropea u mhux estensjoni li tista' tiġi perċeputa bħala estensjoni tal- tal-trattati tal-fondazzjoni tat-twaqif tal-Unjoni Ewropea. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Din il-proposta għandha tliet nuqqasijiet ewlenin l-ewwel net il-Kummissjoni mhix qed tkun apolitika f'dan il-każ meta qalu li ħajaqbżu il-limitu riċenti, l-Kummissjoni ddeċidiet li tagħti eċċezzjoni lil Franza minn l-ebda garanzija li meta niġġudikaw l-istat ta' dritt il-Kummissjoni ħadd titratta b'mod indaqs li Franza u pereżempju l-Polonja. Tieni raġuni, L-istipulazzjoni ġenerali ħafna fit-tekst jippermettu li kunem interpretazzjoni differenti tul iż-żmien huwa possibbli li jintuża anka kontra spassi leġittimità opponenti politiċi. Tielet net il-Kunsill qed jiddeċidi fuq is-sanzjonijiet permezz tal-proċess ta' reverse qualified majority u dan ifisser li kwalunkwe sanzjoni proposta mill-Kummissjoni awtomatikament tiġi adottata sakemm ma jiġix deċiż mod differenti minn maġġoranza kwalifikata, ġifieri l-Kunsill bażikament qed isir korp qorti tal-appell mingħajr ħadd ma jkollu eh, l-opportunità li jirnexxi. Grazzi issa ngħaddu għar-rapport fuq il-twaqif tal-programm fiskali fil-qasam tat-tassazzjoni. Sinjura Makovej. Grazzi ħafna. Il-ftejmi ta' taxxa li teknikament ma jiksrux il-liġi waslu għal telf fil-2015 ta' 200 biljun euro fil-budget nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Il-frodi tat taxxa, l-evazjoni tat taxxa, il-ħasil tal-flus, dan huma kollha raġunijiet fej l-awtoritajiet waslu għal Eh, użaw ċertu erfin espert biex jaqbdu dawk li jagħmlu dawn il-latti u biex jirkupraw l-assi u importanti nirkupraw dawn il-flus għax le is-sors tar-rejat ikompli li niġġieldu il-frodi tat-taxxa u l-ħasil tal-flus din għada priorità. U jekk le ħanispiċċaw ikonna sanzjonijiet bħalma smajna fir-rapport li ħorżiet kmini għaliex l-istat ta' dritt mhuwiex osservat u il-politiċi ħajġu sanzjonati għaliex huma qegħdin jaġixxu kontra l-interessi tal-ċittadini tagħhom. Issa ngħaddu għal rapport eh, li jmiss fuq l-stabliment tal-programm Drittijiet u Valuri, Sinjor Xojdrova. Grazzi, jina votajt favur id-drittijiet u il-programm ta' drittijiet u valuri, jina ikkonsidrajt li huwa importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tappoġġa li ċittadini u l-attivitajiet tagħhom. In-nies għandhom jiltaqgħu, jsiru jafu l-xulxin, fost stati membri fuq livell reġjonali imma anka il-livell ta' ibliet. Jina koll votajt favur il-fajl il-ġdid, iġifieri il-programm tal-valuri li għandu jwassal trasferiment ta' flus minn reġuni lejn iċ-ċentru jekk stat membru jikser l-istat ta' dritt. Jiena ma naħsibx li għandna nimxu f'din id-direzzjoni għaliex dan huwa programm finanzjarju li jappoġġa attivitajiet u m'għandux jiddetermina kwistjonijiet politiċi. Grazzi. Благодаря, Grazie ħafna, Signora President. Jena ma poġġajċ il-kollega Valero fuq dawn dan il-programm di tietu valura x'naħseb lan huwa li intervjeni fis-sovranità tal-sat membri individwalment. Rajna dak li ġara fil-Polonja, fil-Ungerija, s-sovranità tagħhom ċitt miksura għal daqstant nissuġġerixxi illi ikonna għan ieħor marbut mal-istat tad dritt u ma' prinċipji demokratiċi. Strumenti differenti huma użati wkoll attwalment fuq livelli differenti li wkoll jidħlu fuq id-drittijiet tal-istati membri individwali, pereżempju d-Dikjarazzjoni ta' Istanbul, strument bħal dan. ma jridx ikun hemm strumenti ipokriti bħal dawn. Grazzi ħafna Sur Palme. Grazzi ħafna Signora President. Il-konfużjoni politika ta' din il-ġimgħa fejn żewġ gruppi ta' nies baqgħu għaddejjin anki eh, jekk għandna ċittadini illi Ewropej li jaħdmu fir-Renju Unit u mbagħad dawk tar-Renju Unit illi jaħdmu fl-Ewropa dawn huma tobba um, ehm, nistara Nista' l akademi nista' taċ-ċivil, imprendituri, nies li jaħdmu huma wkoll missirijiet, ommijiet, nanniet, eh, aħwa, eh, morru l-iskola, dawn huma nies ta' veru mhux xi grupp astratt ta' nies jew kwistjonijiet, u għalhekk nitlob li dan il-Parlament, lill unjoni Ewropea kif ukoll il-Gvern tar-Renju Unit li jsibu soluzzjoni biex jisalvagwardaw id-drittijiet ta' dawn in-nies mingħajr dewmien. Grazzi issa immorru għal rapport koni ma xatnara s-sur Allen, Signora Anderson. Grazzi, Signora President, jina votajt favur dan ir rapport ma biċċa l-bira tal-istat tal-MEPs. Tajjeb, għax din hija problema għall-SMEs fil-ħajja ta' kuljum. Skont il-Federazzjoni ta' Small Businesses fir-Renju Unit 85% jirrapportaw li x'imdaqqiet jitħallsu tard, 17% jgħidu illi ħlasijiet eh, tard jaslu anki wara l-perjodu ta' 60 ġurnata bħala default din hija ħaġa inġusta għall-aħħar u r riskju kummerċjali għal dawk mill-quta. Ir-rapport tagħna juri l falliment tal-politika tagħna għax nuqqasijiet sfortunatament iħallu dawn il-ħlasijiet tard u għalhekk nilqgħu il-rapport biex nagħmlu biex naħdu azzjoni meta tkun ħaġa eh, xirqa biex nieħdu azzjoni għal dawk il-persuni li ma fil-ħin u noqogħdu attenti fil-proċessi ta' xiri biex l-SMEs eh, jirċevu il-flus li stħoqilhom minn organizzazzjonijiet pubbliċi. Rapport li Mr. Duran fuq eh, l-integrazzjoni differenzjata, Sur Selimovic mela. L-ewwel, grazzi ħafna President. L-idea tal-integrazzjoni differenzjata mhix ħaġa ġdida kellna fil-qasam tal-Unjoni tal-Bank, mhux l-istess bħal Schengen, mhux l-istess bħall Unjoni Ewropea, iżda issa wara dawn il-krisijiet kollha li għaddejna minnhom u bqajna ħajjin, hemm min qed jipproponi li għandna jkollna l-integrazzjoni differenzjata. Hemm min għandu ehm, pajjiżi li jridu jintegraw iżjed Eh, biex jitħallew barra mill-kooperazzjoni għal dawk li għandhom iħobbu l-Unjoni Ewropea jiena eh, inwissi kontra dik l-idea. L-ewwel nett li nkunu membru tal-Unjoni Ewropea fisser li nitalmu nagħmlu kompromessi ovvjament m'intix sodisfatt kull darba iżda li tieħu s-saħħa biex naħdmu flimkien kontra xi ħaġa jew xi ħadd jew problemi li għandna. Hija huwa mod biex eh, nirrispettaw il-valuri fondamentali li għana fl-Unjoni u anki biex nsolvu il-problemi globali kullim kien flimkien. Um, għax minnajr ma jkonna kullħat jaħdem flimkien, għatma nkunu nissa nsolvu dawn il-problemi globali dinjin. L-Onrevli Nekov issa. Grazzi, signor President, l-integrazzjoni differenzjata <clears throat> dan huwa eufemizmu jipprova jiġġustifika l-Ewropa fuq diversi livelli jaqsam eh, Ewropa fil-qalba, fil-periferija u fil-ċittadini tal-ewwel klassi u tat-tieni klassi, każ ieħor ta' standards doppju. Eh, kwistjoni li tweġġa' ħafna għall pajjiżi il-loġika li ta loġika li tiġilet kontra il-loġika li taħdem kontra l-istandards doppju fil-likel iżda mbagħad fl-istess waqt iżhom il-nies barra mix-Schengen dan jista' jkollu impatt negattiv fuq il-ġejjin tal-Unjoni Ewropea biex nitkellmu dwar l-Ewropa fil-livelli differenti fil-qasar eżatt qabel l-elezzjonijiet Ewropej se jaffettwa r-riżultati tal- tal-elezzjonijiet li qatt ma kienu eh, qatt ma kellna ħafna nies jivvotaw f'kwalunkwe każ. L-Onorevli li jmiss. Jiena naħseb li l-idea li l-Ewropa ma tiffunzjonax l-istess mod għal kulħadd u li tkun tista' tadatta roħa l bżonnijiet tal-Ewropa għall ċitani tagħha eh, eh, ma tridx tikkomprometti l-sistema kollha eh, politika taċ ċittadini, dina tfisser li naħru bil-kapaċitajiet tal-Istati membri biex ikonna l-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Irridu normalizzaw il-proċess tad-differenzjazzjoni biex ma jkonniex eh, u ma eh, ma jridx ikonna li l-tawiġ tal-distruzzjoni tal dan il-prinċipju. Firgwat tal-ġejn tal-Unjoni Ewropea ma tridx ma tinkludix il-ċittadini Ewropej u rridu niġildu l tibli klimatiku. Mela ngħaddu għall-aħħar rapport l-onorevoli ev Grazzi, biex natu eh, sens ġdid għal din l-Ewropa, hemm xi ħaġa miktuba f'dan rapport, trasparenza. L-Kunsil ma tistax jippermetti li jaħdem eh, wara bibin eh, jaħbi dokumenti u ma jagħtix aċċess liċ ċittadini. L-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tenniet fis-sentenza ta' kapitani tas-sena li għaddiet li l-prinċipji ta' pubbliċità u trasparenza jridu jkunu assigurati fil-fażijiet kollha tal-proċess leġislattiv għax huma inerenti jekk hemm speranza, jekk tama konkreta li l-Ewropa ssir il-ħajja komuni taċ ċittadini Ewropej li għandha l ħarsien tal-interessi kollettivi, ġustizzja soċjali, l-iżvilupp ta' soċjetà reżiljenti li tkun f'armonija mal-pjaneta, din il-tama hija li fl-aħħar eh, dan din l-Ewropa nagħmluha eh, palazz tal-ħġieġ li huwa nadif u trasparenti. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-seduta sospiża sa' tlieta. Grazzi. Dear President, Il-President, mela narġaw nkomplu bis-seduta tagħna u l-minuti għal-laqa tal-bieraħ ġimgħa disponibbli jekk m'hemm suġġezzjonijiet allura f'dak il-każ il-minuti ngħadduhom. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna llum huwa eh, kwistjoni orali, mistoqsija orali fuq il-ħarsien tal-cross fil- l-Unjoni Ewropea mill-Kumitat ta' Bidja u Zvilupp. Rural. Nibdew bis-sur Nekov għal ħames minuti. Grazie ħafna. Signor Komissarju, kollegi, l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar blok ta' kummerċ fid-dinja, dan huwa suċċess tal-kummerċ għal blok kummerċali nnifsu, ma ma jkunx possibbli binar ċittadini taħħa. Bħala waħda wieħed mill-blokkijiet ta' kummerċjaliż importanti hemm responsabbit li lej pajjiżi oħra li hemm il-General System of Preferences li huwa l-aħjar approċċ biex jippermetti li jkun hemm tkabbir ekonomiku u forsi jkunu uh, sieħba fuq l-istess livell. Għandna nżomm ħafna drabi l-space ta' produzzjoni huma nqas minn pajjiżi oħra dawn pajjiżi terzi. L-standards tal- eh, huma fost li żjed u dan għandu impatt ovvjament fuq il kemmu attrattiv il-bidja fl-Ewropa. Il-produzzjoni tal-ross fil-Unjoni Ewropea hija konċentrata fuq diversi l-Italja, Spanja, Portugal, Greċja, Franza, Ungerija, Rumanija u bla dubju il-pajjiż li naf aħjar huwa l-Bulgarija. Sfortunatament fost dawk li li baqtu l-konsekwenzi fil-żida ta' eh, kummerċ bilaterali u minn żewġ pajjiżi fl-Asja eh, tisfel Eh, fl-ewwel forum tar-Ross li sar eh, f'Milan tliet sin ilu, eh, kif taf Sinjura Malstrom reprezenti ta' <clears throat> organizzazzjonijiet settorjali differenti minn seba' stati membri qablu li għandna bżonn approċċ ġdid lejn il-produzzjoni tal-ross fl-Unjoni Ewropea aħna m'għandniex ninsew li l-produzzjoni tal-ross tirrikjedi risorsi, pereżempju l-ilma, u hemm ċerta standards għal dawn il nis il-ħaddiema, il-teknoloġija, f'kull element hemm l standards jifieri il-produzzjoni fl-Ewropa hija għalija. Il-Parlament Ewropew aħna nappoġġjaw daw l-standards u rekwiżiti għax nixtiequ l nżommu ħamrija sura ta' nis u ilma sura ta' nies tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin, ma ma tantx jinżgura li dawk l-importazzjonijiet li huma eh, Eh, umun għas eh, huma tal-istess livell għax ir-risorsi f'postijiet uħra għet għandhom bżonn jiġu mħarsin. Evidentement ir-ross li jiġi importat minn pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea fil-vill l-Unjoni Ewropea għandu jirrispetta l-istandards eh, soċjali u kontrolali tagħna. Myanmar u Kambodġa l-effett ekonomiku tal sistema ġenerali ta' preferenzi huwa qawwi. Il-kummerċ bejn żewġ pajjiżi u l-Unjoni Ewropea għal 2015-2017 kiber. Dan jfisser li l-approċċ huwa korrett, imma sfortunatament hemm ċerta setturi Ewropej li ġew effettwati iżet minn oħrajn forma negattiva. Waħda minn daw is-setturi huwa l-produzzjoni tar-ross. Għalhekk fisem il-Kumitat tal-Bidja jien nixtieq nid nidi dan il-dibattitu fuq l-importazzjoni tar-ross minn pajjiżi oħra minn Myanmar u Kankuċa konkretament. Jiena kontent Eh, edha u hekk kummissarju niflim kien nistgħu nibgħatu messaġġ pożittiv lill produtturi tar-ross fl-Ewropa. Kollegi tiegħi, kollegi u jien eh, ħadna gost ħafna bid-deċiżjoni tal-Kommissjoni Ewropea li daħħal regoli ġodda dwar l-importazzjoni ta' ross minn dawn iż-żewġ pajjiżi li eh, minn għada 18 eh, ta' jannar. Il-pubblikazzjoni eh, l-lum fil-rivista uffiċjali tal-Unjoni Ewropea huwa riżultat tal-isforzi li saru mill-produtturi tar-ross u l-Kommissjoni wkoll studju fuq l-importazzjoni parboiled u semi parboiled ross dan ar-ross li joriġina Kambodja u Myanmar għall 2012-2017 juri tendenzi li settur fl-Ewropa jafsew l-importazzjoni minn dawn żewġ pajjiżi Irdoppjaw f'dak il-perjodu, imma nixtieq ninnota li kien hemm żieda enormi ta' importazzjoni minn Myanmar minn 2000 eh, tonnellata fl-2012 għal 63,000 eh, tonnellata fl-2017 dan il-tkabbir ta' 3000 fil-mija huwa enormi. Um, L-spejjeż ta' produzzjoni baxxi fil-Kambodġa u fil-Jammar huma dawk li waslu għal inqas produzzjoni fil-ross tar-ross fl-Ewropa. Naqset b'40 fil-mija f'ħames snin. Dan huwa ħaġa li tħassibna. Bla dubju, li hemm ċerta dewmien fil-komunikazzjoni mal-sħab seħbin tagħna fil-Asja u nejjena qed nieħu gost il-proposta bil-proposta li wieħed jiddaħħal it-tariffi fuq ir-ros f'dawn l-aħħar tliet snin. Aħna jiena nemmen li eh, tnaqqis progressiv ta' dawn it-tariffi għandu jagħtu naqra nifs lil lil dawk li produċu rajx fl-Unjoni Ewropea. L-industrija batet messaġġ ċar u qawwi għal appoġġ għal din miżura. Hemm differenzi bejnietna u bejnietna u l-Kommissjoni Ewropea, imma eh, ah, naħseb li nistgħu nkampaw. Grazzi. L-Onorevoli Malmstrom. Myanmar are beneficiaries of the everything but Cambodia u Myanmar huma beneficjarju minn mill-arranġament Everything But Arms ek għandhom aċċess għal suq huwa parti pilastru importanti fit-tnaqqis tal-tariffi għal pajjiżi qed jiżviluppaw. Madana kollu, skont regoli tal-General Scheme of Preferences, regolament, il-Kommissjoni tista' temporanjament daħħal m'ġdid il-tariffi tad dwana biex tħares ċerta eh, setturi jekk jiġu importati volum jew prezz li jistgħu joħolqu diffikultajiet għall-industrija wara talbiet minn kull pajjiż eh, li jipproduċi r-ross, bdiet, il-Kommissjoni bdiet l-importazzjoni ta' ross minn Kambodja u Myanmar. U r-riżultati waslu għal konklużjoni li kien hemm żieda kbira ta' dat tip ta' importazzjoni li ħoloq problemi għal settur tar-ross tagħna. Ir-rapporti eh, l-importazzjoni żidu ħafna fl-aħħar sena mill-Kambodja eh, kważi 100 elf Eh, tonnellata u 60.000 minn 16 għal 25% u minn 0 sa 26% ta' il-prezzijiet ta' importazzjoni kienu ħafna nqas mm, minn dawk tal-Unjoni Ewropea u għalhekk eh, il-produtturi Ewropej telfu parti kbira eh, ta' xer tagħhom. Il-Kommissjoni ħatarġa tibdaħħal il-tariffi ta' dwana ħajkunu 175 euro fuq tonnellata fil-ewwel sena u 125 eh, u jkompli hekk eh, progressivament għal tliet snin u jistgħu jiġu eh, estiżi. Biss jekk ikun hemm ċirkustanzi li jiġġustifikaw dan tagħti lok tagħti opportunità biex il-produtturi tal-Ewropa jaddattaw ruħhom. Id-deċiżjoni ġiet ippubblikata dal Grazzi. Vielen Dank, Frau Kommissarin Malmström. Grazie ħafna, Signora Kommissarju Malmström. Issa, nisimaw sur Erdos sal żewġ minuti Iva. Grazzi, President, Signora Kommissarju. Pajjiżi, l-Ungerija, ijat fil-tramuntana l-iktar parti olja fl-Europa fil-dak li hija l-produzzjoni tal-Ross. Ija zona, eh, anzi, il-Ross huwa labor intensive, ġifiri joffri mod ta' għejxin l-nis li jqodu f'dawn ir-reġjuni. Il-produzzjoni tar-ross jibbenefika l-ambjent u anki l-użu tajjeb tal-ħamrija. bħal setturi oħra agrikoli irridu naraw li l produtturi ikollhom livell ta' għajxien tajjeb. Id-dumping ta' ir-Ross Indika minn uh, Myanmar u Kambodja qed jikkomprometti il-kummerċ ġust. Jiena naqbel kompletament mal-mistoqsija orali u nitlob il-Kummissjoni biex minnu fih tibda eh, investigazzjoni skont l-artiklu 22 tar regolament tal-GDSP fuq eh, din il-kwistjoni. Grazzi ħafna sur Erdos e sur Mamikins għal żewġ minuti. Onorevoli President, eh, Sinjura Kommissarju kollegi, grazzi għal din il-mistoqsija orali il-ross li jiġi important mill-Kambodja u l-Minamar, issa għalina l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar sentejn hija kwistjoni taħraq il-produtturi tar-ross qed ikunu iktar lokali u ehm, dejjem ġifiri ta' DSP Plus dispożizzjonijiet dejjem nabbinawhom ukoll ma' drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi il-fatt li, li importazzjonijiet l dak il-pajjiżi li għandhom l-iktar bżonn U naraw ġifri l-interess tal-Unjoni Ewropea jkunu salvagwardjati jena naqbel li aħna impoġġu fil-ftejimiet kummerċjali il-klawzula tal-drittijiet tal-bniedem eh, fej sejrin bija di Imma għax hemm kwistjoni morali jekk aħna nibdow Eh, nejdu kif huma l-istandards ekonomiċi ta' ċertu pajjiżi. Dejjem hemm eh, arranġament preferenzjali anki meta wieħed jitkellem u jaħseb fuq l-armi pereżempju. Għandna drittijiet jisna u mhux obbligi. Nissuġġerixxi li l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea eh, tara ftit kif qed napplikaw ftehimiet tal-IBA tal-armamenti. Ma nistawx aħna natu preferenzi lil ċertu pajjiżi li jkunu qegħdin jabbużaw mill-ħaddiema ta' pajjiżhom. Dan imur kontra kredibilità tagħna. Nista' nifhem kollegi li jekk aħna nirrevokaw status preferenzjali wara li dan ikun ingħata tkun politikament xi ħaġa li nixtiequ nevitaw li nagħmlu. Imma għalhekk jiena nixtieq nerġa' ngħid li l-Kummissjoni għandha dan id-dover eh, għandha tagħmel dan id-dover il-preferenzi għandhom jiġu motija jekk ikun hemm eh, titjib fid-dritti tal-bnina f'dak il-pajjiż. F'Marzu ta' sena l-oħra l-Kummissjoni pruvat eh, eh, anzi nidiet proċedura ta' investigazzjoni. Aħna għadna nistennew ir-riżultati ta' dan ir-rapport biex ikon ftit previżjonijiet għal produttività tar-ross fl-Ewropa. Imma għal fil-Italja, per eżempju, qed nitkellmu fuq 265.000 elf f'dan is-settur agrikolu tar-ross. Hemm bżonn li jkollna prodatti valur iktar miżjut u naraw li l-kondizzjoni tax-xogħol jitjibu wkoll. Grazzi. Grazzi. Sur Mamikins. Is-Sur Zambatski għal żewġ minuti. Grazzi, President. Sinjura Kommissarju, kollegi. Permettu li l-ewwel net biex nifraħ il-kollega li poġġa din il-mistoqsija sur Nekuf. Jiena Nimistoqsija nara bħala dover li għanna namlu, li għanna nħossu biex niproteġu il-produtturi tagħna. Jiġu minn fej jiġu mill ma stat ikun. Imma nafu li dawn bħal suttaxxi ġeneraw l-GDP u jagħmlu tajjeb ukoll għal budgets ta' ċertu pajjiżi. Ovvjament, l-importazzjonijiet dejjem għandhom ikunu ta' ċertu standards, ta' ċertu normi sabiex produtturi lokali ma jkunux eh, zvantagġati. Il-fatt li hemm importazzjonijiet kbar minn dawn iż-żewġ pajjiżi nafu li dan qed ikun ta' riskju għal produtturi lo eh, lokali. Id-dritt tal-bniedem fiż il-pajjiżi msemmija mhumiex kif aħna nixtiequhom u f'kull sessjoni dejjem niddiskutu rapporti ta' ksur ta', dritti tal-bniedem fil-Myanmar, fil-Kambodja, nadottaw rezoluzzjoni dwar dawn il-pajjiżi, imma fl-istess ħin aħna nimpurtaw ir-ross minn għandhom għal detriment tal-produtturi tagħna għal din ir-raġuni, Sinjura Kommissarju, hemm bżonn verament inwaqfu dawn il-double eh, standards aħna l-produtturi tagħna nagħmluhom ċertu eh, parametri, nitolbu ċertu normi u l-istess għandna nagħmlu minn ieħor. Il-normi li nagħmluhom huma stretti ħafna. U ma jistax ikun li nqisu biss il-prezzijiet, nridu nintroduċu wkoll it-tariffi ta' bil-forsi du nagħmlu dan. Grazzi. Sur Dambatski, inti Is-sur xofni sandu jix jamelek mistoqsija kien titilqaħħa, taċċetta? Iva, Iva, mela. Grazzi ħafna. Inti referejt għal standards, għal normi l-istess tip ta' mistoqsija meta nitkellmu fuq pajjiżi tal-vant u nqabluha ma' dawk tal-punent meta nitkellmu fuq affarijiet bħal mobilità, il-prezzijiet tad dumping. Ma taħsibx li hawn ftit ipokrisija meta wieħed jirreferi għal dawn l-standards meta aħna stess, jiġifieri nafu kif kif huma da isiru l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea. Iva, jiena naqbel miegħek Iva, għaw ipokresija u standards doppji fl-Unjoni Ewropea, imma dak li qed niddiskutu hawnhekk huwa li li nipproteġu il-produtturi tagħna li jaħdmu fil-Bulgarija, fil-Polonja. Ġifieri nipproteġu l-interessi fl-Unjoni, imma fuq id-double standards fl-Unjoni iva għandek mit tal Grazzi ħafna. Is-Senjura Bilbao. Grazzi. Sur Zambaski, President, il-kumplament tal-ġurnata tajba, Signora Kommissarju, wara id-deċiżjoni li ttieħdu nar l-erba, nixtieq nifraħ il-Kummissarju Eh, unuża espressjoni spanjola ġifiri li ir-ross ħallejni isir kif suppost ġifiri ħadna żmien tagħna biex niddeċidu xi ħaġa. Is-sovranità tal-Unjoni Ewropea qed eh, nużawa b'din il-General Scheme of Preferences il-GSP fil-Valencia, fil-Piemont, fil-Lombardija. Bekk irridu nuru daw in-nies li jgħixu u jaħdmu f'dawn ir-reġjuni. Nuru li l-Ewropa l-ewwel qabel xejn qiegħda tipproteġġihom. Aħna meta ninaqdu bħala Unjoni nkunu nistgħu niġġieldu l-importazzjonijiet eh, ta' prezzijiet li telgħu b'40 fil-mija u Ovvjament kien hemm bejn 10-30% ta' tibdil tal-produzzjoni tar-ross kont ir-reġjun dan kellu impatt fuq ir-ross u anki il-profit margins. Il-fatt li dan il-mod aħna nibnu l-Ewropa, rridu nagħmlu l-mod tagħna wkoll biex id deċiżjoni tal-bdiewa tagħna wkoll inkomplu insaħħu x-xogħol li jagħmlu. Naraw li fil-katina kollha ta' distribuzzjoni tal-proċessar inkunu nistgħu namlu l-affarijiet kif supposta. Għalhekk din il-miżura ħana nilqawa se niġġieldu kontra l-euroċettiċiżmu u nitkellmu natu din l-aħbar, l-aħbar ta' din il-meżura biex il-produtturi tagħna naraw li jkunu mħarġa, li jkunu l-estew u l-valuri tagħna, sostenibilità ekonomika u ambjentali nkunu nistgħu nabbinawhom flimkien. Grazzi ħafna. Mr. Uh, Chair, Sur President, ma tantx għandna nies f'dan id-dibattitu qed jipparteċipaw u ħafna kelliema li jiena minix se nkun fosthom għaddew ħafna, eh, ħadmu ħafna fuq id-diskorsi tagħhom. Fissem il-poplu tal-Europa tal jiena nixtieq nitlob illi tkun inqas aggressiv bil bil, bil fej tafas biex tnaqqas il-ħin ta' kulħadd. Um, M'hemmx bżonn li tagħmel hekk u suppost ta' faħjar minn hekk. Grazzi ħafna. Jina dejjem niprofa nkun ġust meta nkun president tal-laqat, nagħmel kompromessi iva, iżda naħseb li l-Kumitat tal-Konferenza tal-Presidenza ħasbu li għandna jkun kieku tawna ħasbu li kellna bżonn ta' iżjed ħin għal dan dibattitu tawna iżjed ħin il-kenna il-ħin għal dan dibattitu il-ħin biex titkellmu ġi allokat u dinja kwistjoni ta' kolleġjalità. Eh, kulħadd jaf kemm għandu ħin biex jitkellem u ma jridx ikonna kellima li nataw tliet minuti biex jitkellmu u iħejju diskors illi jibqa' dejjin ta' 8 minuti u jiena nħallihom għaddejjin anke għal 10 minuti għax eh, f'dan il-każ mhux kulħadd ikolli l-opportunità jitkellem. Signora Begin? Le, ma jistax ikonna dibattitu fuq dan il-punt jekk tridu wara d-dibattitu eh, jista' jkollna nistgħu niskutu dan il-punt. Signora Begin miex hawnhekk is-Sur Ellison mela. Għawnek għanna l-ipokrizija tal-Europea għal oħra, maġġoranza kbira tal-Parlament vota votat biex tiżgura illi nistgħu nimportaw mingħajr dazju il-ross mill-Asja kontra l-interessi tal-produtturi tal-Lombardija pereżempju. U mbagħad is-suq ikun mifquh u naraw x'iridu nagħmlu. Dan huwa l-kapitaliżmu fl-Unjoni Ewropea minflok ma nistimulaw l-inizjattivi eh, individwali bil-kompetizzjoni tad-dazzi l-Unjoni Ewropea toħloq ħafna problemi fil-bidja, bizzejed, bizzejed, qed ngħid. Illi nagħmlu dawn il-pajjiż li għadhom jiżviluppaw qabilna. Eh, eh, rridu eh, nħarsu il-produtturi Ewropej, il-liġiet Ewropej rridu irridu nneħħu dakolu u nerġaw naqodu fuq l-istati membri. Jiena kellin fil-qosor, jiena naqbel mal-kollega tiegħi, tuża il-, il il-poter tiegħek biex biex twaqqaf il kelliema meta jitkellmu. Aħna qegħdin ftit illum nista' nkunu iżjed flessibbli, grazzi. Grazzi tal-li tajtni l-kelma wara kollox, grazzi. Min qed nkun stret wiz ma'kom? Qed tipprovaw nkun ġust. U anki biex nitilqu naqra iżjed kmieni iżda insomma. Sista, eh, sor Jakov ċiċ jitkellem minn għalija Għandek mistoqsija. Taċċetta Iva, għandek il-kelma. Mikrofonu għal-kellim. Inti referejt għall-ipokrizija fil-Parlament Ewropew tajjeb, nifhem dak li qed tajt, però inti ma taħsibx li l-ipokrizija hija tiġi mill-grupp tiegħek ukoll fejn membri tal-Lega Signora Begin minn ħames stilel li qegħdin fil-gvern Taljan mhumiex hawnhekk ħadd mu qed jitkellem għal fisem il-produtturi Taljani tal-Ross ma taħsibx li dak dik hija ipokrizija wkoll? ipokriti li saqsi xi mistoqsijiet għandna inqas minn għaxar deputati hawnhekk preżenti anki Italjani huma rappreżentati l-produtturi Italjani wkoll u nerġa' ntenni għandna ipokrizija hawnhekk mhux biss fir-riżu fir-ross Iżda anki bħafna regolamenti tal-Unjoni Ewropea tal-intħil li nafuħ l-Istati membri jistaw ikunu autonomi u jintervjenu fuq il-livell bilaterali u multilaterali biex, biex jagħmlu ftehim kummerċali mingħajr ma jkun hemm dan il- dan, dan din, din l-istruttura enormi eh, tal-Unjoni Ewropea, speċjalment tal-Istati membri. Grazzi ħafna Sur Ellison għal minuta sur Soxnix. Grazzi. Qed nitkellmu dwar rossa hawnhekk ċereali oħra li tista' semmihom bħal ħaġin pereżempju jew żerja oħra. Forsi nistgħu nitkellmu dwar prodotti wkoll, prodotti oħrajn ukoll. Irridu nipproteġu l-produtturi. Le, dak mhux lan ewleni l-obbligu ewleni huwa l-konsumaturi rridu e, nipproteġu għax il-konsumaturi fit-28 stati membri li rridu ħalsu għal rossi zjetali. U bekk irridu niżguraw li il-prezzijiet jitnaqsu. Ma jridx ikun wis għali wis. Naħseb eh, fil-gwad tal-prezz eh, dan eh, għandu xaqsam bejn il-konsumatur u l produttur Jekk jekk ma jaqbilx li illi tkabbar il ros forsi għandhom jipproduċu xi ħaġa oħra, għandna naħsbu dwar il-konsumatur però hawnhekk. Għax il-vantaġġi huma għall-konsumatur hawnhekk. Nafu li l-produtturi mill-barra l-Unjoni Ewropea qed jagħmlu profitt. Nafu li s-soċjalisti huma sensittivi dwar dan. Xi tridu hawnhekk. Eh, eh, grazzi ħafna sir Sosnix. Mistax il-sekondi, eh, dak huwa 25% tal-minuta, tal-diskors, ta' minuta u il-prassi tiegħi meta jiena nkun president fil-plenarja huwa illi niżgura illi uh, ma nagħtix iżjed eh, ħin biex titkellmu permezz tal-karta l-blu. L-Onrevli l issa, għazoċ minuti. Mikrofon għal-kelim. Grazzi ħafna, President Dan id-dibattitu huwa interessanti ħafna x'inhi l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea li għandha jkollha frigwa ta' produtturi tal-ross f'pajjiżi terzi jiena smajt birre għall kummissarju Jiena fimtew li l-Kummissjoni deċidiet timponi l-tariffi tal-importazzjoni. Ovvjament għandna nħarsu l-produtturi eh, Ewropej, speċjalment meta pajjiż terz eh, il-produtturi temmek mandomx jilħu l-istess standards kif għandna u bekk il pozzjoni taħħom hija differenti ħafna mill produtturi eh, Ewropej iżda għandna nsibu bilanċ hawnhekk għax imbagħad għandna l-konsumaturi ovvjament illi m'għandhomx iħallsu iżjed minħabba dawn il-politiki protezzjonisti tal-Unjoni Ewropea u bekk hemm irrid ikun hemm raġuni tajba ħafna biex tintroduċi miżura simili. Jiena naħseb li xi kultant dawk il-pajjiżi li esportaw ir-ross għalina jiksru d-drittijiet tal-bniedem. Aħna diversi drabi diskutejna l-kwistjoni tar rohingya fil-Myanmar, dan il-pajjiżi għandhom ikollhom aċċess liberu għas-suq biex jiddistribwixxu il-prodotti tagħhom fis-suq tagħna, jiena nixtieq nirristrinġih dan mhux minħabba l-protezzjoniżmu jiena nappoġġa l-suq liberu iżda minħabba il-drittijiet tal-bniedem. Diversi drabi diskutajna l-attakki Eh, kontra il-diskutejna eh, l-Birmania u għax il rezoluzjoni tagħna fuq il-Rohingyas fu il ġiet injorata mill awtoritajiet tal-Birmania tal u ma jieħdux dak li jtajdu aħna konsiderazzjoni dini opportunità għalina biex ngħidu lill-Birmania li jekk inti tagħmlu hekk fil-qasam tad dritti tan-nidem aħna se ristrinġu l-prodotti kom ir-ross f'dan il-każ meta tisportawhom lejn l-Ewropa. Dan huwa eżempju ċar ħafna u jiena napprova tal-deċiżjoni tal komissjoni iżda fil-ġejjeni du attenti biex ma nitflux fil-protezzjonizmu. Wara li miss Carmenu. Jakovčić. Ah. Grazzi ħafna għandek mistoqsija. Mistoqsija minn Sir Mamikins. Tista' saqsija. Grazzi ħafna President, grazzi għal din l-opportunità biex nsaqsi mistoqsija taħt il-karta l-blu. Jiena ma fimx il-pożizzjoni tiegħi minn banda vota enti għet li l-drittijiet tal-konsumaturi huma sagrosanti u kull fejn ir-ross huwa huwa eh, prodott għandna naċċettawh mingħajr ebda dazju mill-banda l-oħra. Mhuwiex importanti dan u x'tip ta' kondizzjonijiet taħt il-kondizzjonijiet li jiġi prodott dan ir-ros hawnhekk man għandna dmir li naċċettaw prodotti bħal dawk. Já jsem neřekl, prava práva spotřebitelů jsou na Komise... Nadol, kellimni mes, eh, Naħseb li d-drittijiet tal-konsumatur ma segre saltandu għetu għandu jfieċ kompromess bej id dritti tal-produtturi u l-konsumaturi. fil kas tal ross minn Myanmar u minn Kambodja għandhom jistħarġu Salima punt, il-produtturi jirrispettaw l-standards tal-Unjoni Ewropea. Jekk huma ma jirrispettawhom, allura għandhom vantaġġ. Allura f'dak il-każ tagħmel sens li tagħmilhom Eh, il-pozizjoni ta' mifidwana. Għanna bżon kompromess bej it-nej. Grazie ħafna. Non evoli neko fan minuti. Grazie ħafna, President. Il-bidja hija settur konservativ u sensittiv li għanna nħarsu kontent li l-maġġoranza tal-kollegi mill-gruppi politiċi differenti jaqblu li għanna nħarsu il-produtturi indipendenti minn settur li għanna nżommu l-standards eh, esigenti tal-Unjoni Ewropea. Parti minn dal il-ross inna nkabruħ għal eluf ta' snin għandu parti importanti ħafna fil-dieta eh, tal-Ewropej u l-produzzjoni tar-ross timpiega ħafna ħafna eh, eluf ta' impiegi. Għandu jkun hemm eh, appoġġ lil produtturi fil-perjodu ta' programma preżenti l-aħħar iżviluppi juraw juru li s-settur huwa pjuttost sensittiv u qed iħossu meddet. Nispera fil-perjodu ta' programmi li jmiss <clears throat> is-settur jiġi appoġġat dan is-settur eh, eh, eh, hemm effett pożittiv fuq setturi differenti. Il-produtturi fil-Bulgarija huma disappuntati għax fil periodju 2014-2020 marċevew l-ebda appoġġ addizzjonali għal mm, produzzjoni tar-ross. Pala riżultat ta' da hemm żoni fej ilhom ikabru r-ross 600 sena fil-Bulgarija eh, dak li nemma twassalx għal kompetittività nabba li jem, eh, apparti li jem ċerta tendenza l-isfal, għatem eh, potenzjal għal tkabbir dak li huwa eh, konsum tar ross. l-ammonti li ġo spretati u koll huma kittiva, Jena nitlob l-gvern ta' Bulgarija biex jagħtu appoġġ l-produtturi eh, mill-programma mill-periodu ta' programma li jmiss. U grazzi dak li huwa l-appoġġ tiegħek għat-tariffi, Signora Kommissarju. Grazzi ħafna ngħaddu l-Onorevoli Jakovicic. Mikrofonu għal-kellim. Jien nistuq nuri l-appoġġ għal kellima kollha li huma favur li nħarsu s settur ta' produzzjoni tar-ross fl-Ewropa. Il-produttura għandhom bżonn jinħarsuhom kontra eh, kontra kwalunkwe kompetizzjoni li hija diżleali. Il-ħarsien tagħna, l-produzzjoni tagħna ħadd tkun iżed kompetittiva. Jiena naf sew il-sitwazzjoni fl-Italja u dak li hemm hemmhekk, dak li huma x'inizjattiva qed jieħdu u favur li kun jiriħdu da tip ta' deċiżjoni li ħoslija li hija pożittiva ħafna u sejra fid-direzzjoni tajba. Jiena kont pjuttost disappuntat li ma ħadd mill-Italja. L-ebda MP mill-Italja la mill-oppożizzjoni laqqas mill-Lega u 5 Stelle. Meta l-Kommissjoni tagħmel xogħol tajba, dawk il-populisti ma jridux ikunu hawnhekk għax ma jridux jgħidu l-verità u l-produtturi tar-ross fl-Italja għandhom bżonn jisimgħu l-verità li l-Kommissjoni tagħhom opportunità biex iħarsu u salvaw il-produzzjoni tar-ross fl-Italja. <clears throat> Grazzi ħafna, Surja Fkovčić. Memx eh, talbi tal-KGA, naddi l-kelma l-Kommissarju Malstrom biex naqlu id-dibattitu fil-Kommissjoni. Grazzi ħafna, jina ħad gosban id-dibattitu għal-għalja huwa fil-għaxija, fil-tart. Eh, stabtu li kunem eh, sħarriġ biex nekkem xi riċerka fuq il eh, ross fil-Kambodja u Myanmar. U għadna li jem zira kbira ta' importazzjoni u kienem dannu għal-nustja ta' ross tal-Ewropa. Għalhekk deċidejna li impoġġu nattivaw daw salvagwardji u għan daħlu it-tariffi mill-ġdid. Smajna l-Parlament L-iskema Everything But Arms tagħti aċċess għal ħafna pajjiżi foqra fid-dinja, apparti mill-prodotti, apparti l-ammunizzjon. U din hija kienet eh, kien stimul importanti ħafna ċerta pajjiż speċjalment ukoll fil-Myanmar u fil-Kambodja dal l-aħħar snin. Imma ovvjament hemm salvagwardi u hemm kondizzjonijiet. Aħna nħossu il-miżuri li aħna ddeċidejna fuqhom huwa bilanċ adekwat biex indipendu bejn l-interess tagħna u Fl-istess ħin għandna impenn biex ngħinu lill-pajjiżi iżjed fora. Il-kwestjoni ta' dritti tal-bnidem li għajimtu għandu eh, triq parallel, nija mhux biex nkastigaw żewġ pajjiżi għad imorru kontra dritti tal-bnidem. Hemm ħafna tħassib f'żewġ każi, Kambodġa u Myanmar, u aħna qed niflu għamil qrib kommissjoni eh, forsi eh, tirtira daw il-preferenzi u fil-Kambodja u għalet il-Myanmar li kapaċi jisir l-istess. U kol dan huma investigazzjoni li huwa triq differenti, eh, aspet differenti, mbagħad informa il-Parlament. Grazie ħafna President. Grazie ħafna. Ekka laqna dibattitu u l-minuti ta' dawn il-laqa dal-in seduta jkunu disponibbli biex jiġu adottati fil-sessjoni li jmiss. Hemm rezoluzzjonijiet u ukoll kien hemm referenza dawn jiġu trasferiti wkoll u seduta hija aġġornata. Mela, nawguralkom pjaċ tajjeb. Grazzi.